nothing, I think. Ah, eccolo qui. Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare... Dwara nofsan rittajab per kulħat għabel ma nibdew bil-ħidma tana, xtaqt naddilkom komunikazzjoni. Ħafna kollegi diġa jafu fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet l-Onorevoli Jaroslav Valeza kellu incident ikra ħafna fit bil-karozza u jinsab l-isptar. B'xorti tajba madux jinsab periklu tal-mewt il-kondizjoniet tiegħu mhumiex tajbin ħafna iżda bħala president tal-kumitat jiena ħassejt li kelli nibat messaġġ mal-ewwel fisem il-kumitat messaġġ biex huwa jirkupra mill-aktar fis possibbli. Aħna ser nkunu qegħdin insegu eh, l-iżviluppi tiegħu fl-isptar u ser inżomkom il-kol marfa. Issa naddi għall-agenda tal-komitat tagħna u bħala l-ewwel punt għanna l-approvazzjoni ta' l-agenda. L-adozzjoni ta' din la bozz ta' agenda jekk mandkomx oġġezzjonijiet mela allura nikkonsidra l-agenda adottata il Punt li jmiss. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tal-14 u l-15 ta' ġunju u 12 u 13 ta' lulju. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet, nikkonsidra dawn il-minuti adottati. Ħadd ma joġġezzjona mela allura napprovawhom. Mbagħad għandna l-avviżi tal-President dwar il-ħidma tal-laqa tal-koordinaturi. Matur il-laqa tal-koordinaturi diskutejna. Al primo punto della Fl-ewwel punt l-organizzazzjoni tal-missjonijiet investigativi, il-fact finding visits. Sessjoni tal-Lulju aħna konna edna illi għax ta' Ottubru konna ser norganizzaw żewġ żjajjar waħda f'Berlin u l-oħra fir-Rumanija it-ħejja minnaħat ta' segretarja ta' dawn iż-żewġ żjajjar u rrit illi hemm xi problemi fir-rigward tal prezenza tal-kellima istituzzjonali li rridu niltaqgħu magħhom. U għalhekk ġala darba kienu jafu b'dawn il-problemi il-koordinaturi id-deċidew li jippostponu il-dati u jorganizzaw dawn iż-żjajjar fl-24 u fil-25 ta' Novembru fl-istess waqt It-tfassil tal-programmi taż-żewġ missjonijiet sejjer jitqassam fil-jiem li ġejjin u uh, ser ikun hemm ukoll il-lista ta' żewġ delegazzjonijiet. Imbagħad għandna ipotezi tal- program ta' ħidma tagħna għas-sena d-dieħla tal-kalendarju fejn aħna ser Nitkellmu dwar dawk il-pajjiżi illi ma stajniex nżuruhom fl-2011, b'mod partikolari Franza, l-Italja, il-Ġermanja, fil-frontiera ma' Repubblika Ċeka u il-Polonja. Approvajna il-kalendarju tal-ħidma tal-Kumitat għall-2012 għanna punt pendenti dwar is-sessjoni ta' frar u marzu, sessjonijiet illi fihom il-ħinijiet tagħna jaħbtu ma' ħinijiet ta' kumitati oħra u għalhekk joħolqu problema għal membri ta' dan il-kumitat u għalhekk il-verżjoni definittiva ser niddiskutuha fis-sessjoni li jmiss. Tqasmu wkoll il-koordinaturi u lill membri tal-kumitat il-programmi il-programm anzi skużawni tal-seminar illi ser ikun hemm fis-6 ta' Ottubru li aħna ddeċidejna li n-organizzaw fuq stedina tal-Kummissjoni Ewropea dan is-seminar ser ikun qed jitratta il diskussjoni dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali il charter Dawn taqsmu lill koordinaturi flimkien ma' komunikazzjonijiet oħra illi aħna irċevejna minnaħa tal-kummissarji u istituzzjonijiet oħra fir-rigward ta' petizzjonijiet li għadhom miftuħa u pendenti. Irċevejna wkoll stedina min-naħa tal-Ombudsman Ewropew biex nieħdu sem fit tmien seminar nazzjonali tal-Ombudsman Ewropej illi ser isir fil-21 u fit-22 ta' Ottubru ġewwa Copenhagen u l-koordinaturi iddeċidew illi jwieġbu għal din l-istedina billi jitolbu l-kollegi illi jihdu sem biex jihdu sem fis seminar u jirrappreżentaw il-komitat. Ġiet ikkonfermata wkoll il-preżenza tal-kummissarju Potocznik fil-sessjoni ta' novembru fiħdan dan il-komitat u kol tajna l ewwel approvazzjoni għal abbozz informali tal-aġenda tas-sessjoni li jmiss. M'għandix aktar avviżi u għalhekk nikkonsidra bħala approvata il eh, approvat l-avviż dwar kif marret il-laqa tal-koordinaturi u xitkellimna xedna fil-laqa tal-koordinaturi issa ngħaddi għal ħidma veru propja tal-lum. Fost il-punti ewlenin Punt numru 8 għanna l-petizzjoni dwar il-konservazzjoni tal-orsijiet kannella fi Franza. Imresqa il sur Arkangeli. U fi punt numru 13 għanna petizzjoni dwar il-contract agents fi istituzzjonijiet Ewropej u għawnek ser ikunu prezenti il-petizjonanti. Ci sarà poi lo scambio di eh, una prima diskussjoni. Umbat ser ikonna skambju ta' femmit dwar il-rapport Itur Gajs, il-rapporter dwar li maniġjar tal-iskart u kol ser ikonna rapport dwar Nord Stream. Dawn huma l-punti jew l-għanin fuq l-agenda tagħna tal-lum. Bħal kull sessjoni tqasmet lista illi fiha rakkomandazzjonijiet biex niftħu jew naġaw niftħu jew nagħlqu xi petizzjonijiet jekk ma tkomx oġġezzjonijiet dawn il-proposti naprovawhom u ser indaħluhom fil-minuti illi jmiss fl-aħħar ta' din il-laqa. Xtinfakkarkom illi l plenarja tal-ġimgħa d-dieħla ġewwa Strasburgu it-tlieta wara nofsinhar ser inkunu qegħdin niddiskutu il-rapport annwali tal-kumitat tagħna u għalhekk nistedinkom biex tkunu preżenti fl-emiċiklu ġewwa Strasburgu biex tkunu tistgħu tikkontribwixxu għal ħidma tal-kollega tagħna Majer. Fl-aħħar tad-diskussjoni dwar dan ir-rapport fil-plenarja aħna sejrin norganizzaw konferenza stampa mux sorna organizzaw konferenza stampa, skużawni kif għamilna eh, sena l-oħra, għalix jidher il-memx bizzeje ġurnalisti għalix għandhom impenji oħra. U għalek, aħjar nibatu komunikat għarrija stampa. U nibatu din l-istqarrija stampa lil kulħadd. U għalek, issa naddu għal punt numru 6 l-ewwel petizzjoni bil-miktub li hija il-petizzjoni mresqa mis-sur Panagiotis Buras ċittadin Grik fisem il-Kunsill Municipali ta' Megalopoli dwar nuqqas ta' konformità mill-awtoritajiet Grigi mal-kriterji u l-proċeduri tal-Unjoni Ewropea dwar tneħħija ta' skart brabta massit ta' Lentfil i proġetta ta' qrib Megalopoli fir-reġjun ta' Peloponnese tal-Greċja. Il-petizjonant ma jinsabx hawnhekk u għalek ngħaddi il-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni Jonanis Kuniotis. Grazzi, Signora President. L-ewwel Fl-10 ta' Settembru 2010 il-Greċja kella sentenza kontrija dwar is-suġġett tal-maniġjar tal-iskart u anke minħabba il-fatt illi ma kellix sistema integrata biex timman tagħmel amministrazzjoni tal-iskart ta' periklu. Issa il-Greċja trid tistabilixxi impjant bħal dan u tiżgura li hija f'konformità mal-leġislazzjoni Ewropea dwar is-sit ta' megalopoli ċevejna informazzjoni mill-awtorità l-autoritajiet Grigi dwar jekk evalwazzjoni ta' impatt ġiex adottat għal dan il-proġett. L-istudju jinsab fi stadju preliminarju bħalissa u l-Kummissjoni għadha ma tistax tgħid jekk il-liġi Ewropea qed tiġi miksura jew le. Għaw xi ħadd jista' jintervjeni? Il-kollega Bostinaru. It is a, uh, an déjà vu Dan huwa deja vu. Irridu nifqu. Illum il-Kummissjoni qed tgħidilna l-ebda tweġiba l-ebda risposta mill awtoritajiet kompetenti Grigi, jekk huma kompetenti, l-ebda tweġiba, l-ebda risposta mill awtoritajiet lokali. Għalhekk naħseb illi meta niddiskutu ir rapport Itur Gajs, dwar xridu namlu fil-ġejjini l-iskadenzi marbuta mal-ħin, il-limiti tal-ħin għal-Kummissjoni u għall-Istati membri biex iwieġbu irridu ngħidu li din hija ħtieġa drammatika hija l-unika konklużjoni li għandna għaliex għandna petizzjoni imma l-awtoritajiet ma jinteressomx mill-problemi illi qed jiffaċċjaw in-nies u l-komunitajiet irridu nwafqu dan it-tip ta' żvilupp. Grazzi. Non ci sono altri interventi? ċaħtiħor jishtiq jitkellem? Il-kollega jar. Ja, das, äh, das Problem, was ich anschließt, ist ja immer, dass äh, wir Iva, nina naqbel, il-problema hija illi aħna spiss naraw illi ma niksbux, ma ninatawx informazzjoni mill-Istati membri. Għanna studju Mbagħad nkunu rridu nivverifikaw kollox u naraw x'inhu ma' riżultati u għal petizzjonant l-affarijiet jimxu mod differenti għaliex dak li qed jiġri qed jiġri u mbagħad irridu naraw jekk u x'ta' siwi li aħna nagħmlu xi ħaġa jekk din xi ħaġa qed issir b'mod ħażin. Irridu nħeġġu lill-Kummissjoni biex tiżgura illi l-informazzjoni tasal għand l-Istati membri għaliex huma rridu li kollhom idea ta' situazzjoni ta' kif tinsab din is-sitwazzjoni. Qegħdin naraw li dan qed iseħħ kemm il-darba. Nafu li l-affarijiet sejrin żmerġ, inkunu nafu li sejrin żmerġ imma jkun tard wis meta nsiru nafu. U għalhekk irridu nħalluha miftuħa din għaliex m'għandniex riżultati f'idejna u nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex malajr titlob lil Greċja dwar l-informazzjoni relevanti. Onorevoli Salavrakos. Xejn ma jinbidel fi rigward ta' dak illi diġa għalunna fl-20 ta' frar 2009. Dak li qed nara hawnhekk huwa li f'gazzetta importanti tal-Greċja il-5 ta' Lulju 2011 din is-sena ġifieri ġiet ippubblikata deċiżjoni tal-Ministeru tal-Ambjent u tas-saħħa pubblika tas solidarjetà u tal-agrikoltura u l-kultura u t-turiżmu deċiżjoni komuni ta' dawn il-ministeri kollha dwar l-amministrazzjoni ta' dan is-sit. Jiena nixtieq li l-petizzjoni tibqa' miftuħa din il-petizzjoni tas sindku ta' Megalopoli. Iżda, irrit ukoll illi il-rappresentant tal-Komissjoni huwa preżenti hawnhekk jitlob mill-aktar fis possibbli illi jiddiskuti din il-petizzjoni sal-aħar ta' din is-sena għaliex il-Greċja għandha ħafna dewmien ta' dan it-tip. Minnaħa jina nifhem il-irdu nevalwaw, neżaminaw il-kwistjonijiet kollha tal-impatt ambjentali. Iżda ma nistawx nitrattaw l-affarijiet b'mod differenti u minna ngħidu li rridu nikkastigaw l Greċja b'multa minħabba id-dewmien u minna l-oħra ma natux każ illi nsegu mill-qrib l-iżviluppi fil-Greċja u l-azzjonijiet illi jieħdu l-awtoritajiet tal-Greċja u għalhekk jiena li rappresentant tal-Komissjoni nista' nagħtih referimenti preċiżi u għanna niddeċidu għall-inqas ta' din is-sena biex eh, nevitaw illi l-affarijiet jiġu trattati sena d u jkun hemm mult oħra. Tajjeb wis din il-petizzjoni tibqa' miftuħa m'hemmx għalfej nerġgħu nġibu l-Kummissjoni fir-rigward ta' responsabilità u il-ħin. Nittamaw li niksbu risposta malajr kemm jista' jkun għaliex din hija proposta li jenna niddiskutuha. Ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa dak ta' punt numru 7 rapport dwar l-applikazzjoni tad direttiva dwar l-immaniġjar tal-iskart. Għanna il-rapporter il-kollega Itur Gajs, jek joġbu. Grazie, signora Presidenta. Eh, signorias, eh, permítame che... Grazie, President. Signore. Meta prezentajt dan ir-rapport dwar l-applikazzjoni tad direttiva dwar l madinċjar tal-iskart u l-petizzjonijiet li aħna ċevejna frabta ma' dan, jiena nippreżenta dan rapport nixtieq ringrazzja xiftit ftit persuni l Caroline, is-segretarjat, persuni mill-PPE, il-grupp tiegħi Elena fost l-oħrajn u ovvjament il-gruppi l-oħra wkoll għal appoġġ tagħhom. l-assistenti, il-konsulenti, kulħadd għaliex kellna mhux ħażin laqat biex eh, navviċinaw il-pożizzjonijiet tagħna u jkollna metodu ta' pjanar aħjar. Frabta ma' dan ir-rapport. Qegħdin naraw ammont dejjem jikber ta' petizzjonijiet din hija ċara u tonda u jider illi ħafna amministrazzjonijiet pubbliċi u pajjiżi ma jistawx isolvu il-problemi b'mod sodisfaċenti. Il-problemi marbuta ma' trattament tal-iskart adottajna bosta miżuri fl-Istati membri biex niggarantixxu affas legali biex ikun jista' jindirizza ir-riżultat inevitabli tal-istil ta' ħajja tagħna u l-fatt illi aħna narmu ħafna skart mid-djar tagħna, il-postijiet tax-xogħol tagħna mill-industriji mill-isptarijiet fost l-oħrajn. Huwa ċara l-kulħadd illi jekk aħna ma nindirizzawx dawn il-kwistjonijiet u ma nagħmlux prioritajiet fuq l-isforzi tagħna ser ikun effetti negattivi. Effetti negattivi mhux biss fuq is-saħħa u l-benessri tal-persuni imma wkoll għall-pjaneta tagħna u għall-ambjent b'mod ġenerali. Abbażi tal-petizzjoniet li rċevejna nistgħu naraw li hemm ħafna tħassib fuq il-livell lokali. l maniġġar tal-iskart qed issir problema politika u soċjali serja. Iċ-ċittadini jistennew l-Unjoni Ewropea biex tadotta leġiżlazzjoni u issolvi dawn il-kwistjonijiet mill-aktar fis possibbli hawnhekk għaw f'sogru il-kredibilità tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk f'dan ir-rapport jiena ipprovajt insib soluzzjonijiet possibbli għal problemi illi aħna irċevejna mill-petizzjonanti. Nistgħu nsibu soluzzjonijiet biss jekk aħna napplikaw korrettament il leġizlazzjoni dwar l-immaniġġer tal iskar fl-Istati Membri tagħna. U għalhekk jiena qed nifoka dwar l-importanza tal-edukazzjoni u trawwim ta' kuxjenza fost iċ-ċittadini f'dan il-qasam. Jina wkoll nixtieq nishtiq nitkellem dwar il-konklużjonijiet illi aħna ktibna fir-rapport illi juru kif aħna irridu navanzaw meta nitrattaw li maniġjar tal-iskar fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett nixtiequ nistaqsu l-Istati membri biex jimplementaw b'mod sħiħ id-direttiva. Japplikaw pjanar sodisfaċenti għall maniġjar tal-iskart. Irridu aktar investiment biex nwafqu l-infrastruttura u l-istrateġija marbuta ma' dan u installazzjonijiet biex jitrattaw l-iskart fi stati membri u forsi irridu nipruvaw nużu ċertu ammont ta' nużaw ċertu ammont ta' riżorsi għal dan jew inkella nitolbu għal finanzjament dirett mill-Bank Ewropew ta' Investiment. It-telet net għandna bżonn ta' informazzjoni għal ħaddiema tal-gvern illi jaħdmu fl-manager tal-iskart. Il-rabanet għanna bżon tarwol akbar fl-informar dwar pjanijiet ta' manager tal-iskar fi stati membri. Rridu narfu xinu ma' nuqqasijiet billi naraw xinu l-livell ta' implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Minnaħat tal-istati membri Hemm bżonn ta' strateġija għal maniġjar tal-iskart aktar effiċenti għaliex dan jista' joħloq opportunitajiet għal ħolqien ta' postijiet tal-xogħol u żieda fis-salarji għaliex hekk ikollna kuxjenza akbar tal-ambjent fost iċ-ċittadini u idea aħjar ta' kif nistgħu nibbenefikaw minn dan jiena nħoss li din tkun xi ħaġa tassew pożittiva. Is-sitt punt fir-rapport aħna nitkellmu wkoll dwar l-applikazzjoni sħiħa tal-evalwazzjonijiet ta' impatt tal-ambjent u l-koordinazzjoni tal-proċeduri ta' permessi fil-qasam marbut mal-ambjent. Issa banet, aħna nistaqsu l-istati membri biex jiżguraw illi kunem evalwazzjoni ta' impatt ambientali korretta qabel ma tittieħed xi deċiżjoni biex timbena l-endfil eh, skużawni, jimbena sit ta' maniġjar tal-iskart tmin punt jiena konvint il-dialogu fost l-autoritajiet pubbliċi is-settur privat u il-poplu li jkun affettwat dan huwa l-aħjar mod biex insolvu l-konflitti. Irid ikollna wkoll prioritajiet għall manager tal-iskart. Irridu wkoll niffokaw fuq trasparenza u aċċess faċli għall-informazzjoni. Id-disa punt. Aħna nitolbu l-Kummissjoni biex tipproponi b'mod aktar ċar dak illi l-affarijiet li huma marbuta mal-landfills biex ikun hemm aktar garanziji għall saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Dan irid isir fit-ħaris tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna nitolbu lill kummissjoni Ewropea biex tiggarantixxi illi jkun hemm konformità mar rekwiżiti proċedurali skont il-liġi Ewropea l-iktar l-applikazzjoni korretta tal-evaluazzjoni tal-impatt ambientali, il-konsultazzjonijiet pubbliċi u r-rekwiżiti kollha illi jinsabu fid-direttivi dwar il-protezzjoni tan-natura u l-patrimonju storiku. U wkoll meħtieġ mill-punt di vista tagħna illi jkollna idea ċara tal-kriterji ta' aċċettazzjoni tal-iskart u kol it-twaqif tal-aħjar proċeduri għal segwitu sħiħ. Fl-aħħar net aħna nirakmandaw li għandu jkun hemm sanzjonijiet u multi. għal min jarmi l-iskart b'mod illegali l-iktar skart tossiku u skart perikolus. Dan għandu jisir biex jiġi kumpensat id-dannu illi Jinħolo. U da hawnhekk għandna nużaw il-prinċipju ta' min inġess iħallas. Signora President, dawn il-punti kollha u l-punti l-oħra li jinsabu fir-rapport. Jirriflettu il-ħtieġa illi dan ir-rapport tassew huwa importanti għal-Parlament Ewropew mod partikolari għal kumitat tal-petizzjonijiet għaliex rajna ħafna, kellna ħafna petizzjonijiet U ovvjament il-petizzjonijiet jibqaw jaslunna, petizzjonijiet marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet. Għalek, għal-kollegi tagħna, għall-laqat illi aħna kellna u l-opportunitajiet illi kellna. U importanti biex flimkien ma' segretarjat naraw dan ir-rapport, naċċettaw emendi dwar dan ir-rapport u mbagħad dan kollu jgħaddi għal diskussjoni fil-plenarja li naħseb din id-diskussjoni sejra tkun f'Diċembru. Wara li lestu dan il-proċess ser ikonna dak illi neħtieġu il rapport mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi jirrifletti il-kritika kollha u tħassib kollu illi għandhom iċ-ċittadini Ewropej. Grazzi tassew, grazzi Sinjora President. Grazzi kollega Iturgaj sal-ħidma tiegħek. Eh, a questo punto do la parola al rappresentante Issa naddi l-kelma rappresentante tal-Kommissjoni Diaz de Castillo. Thank you, Chair. Grazie, President. Jiena naħdem f'unit C2 li għandha x'taqsam ma' kwistjonijiet ta' dwar l-iskart. Aħna qrajna l-abbozz ta' rapport b'interess kbir, rapport qajjema ta' kwistjonijiet li aħna mitla tagħhom u koll li maniġġar xira għalihom ġew l-Unjoni Ewropea skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u politika bħal pereżempju dik għandha x'taqsam mal-effiċjenza ta' riżorsi. Sfortunatament, l-iskart għadu qed jinħela ġewwa l-Ewropa. Hemm uh, potenzjal ġewwa l-Istati Membri biex jagħmlu iktar riċiklaġġ u jarmu inqas fil-miżbliet. Fil Iżda, riċiklaġġ għandu prezz, ġifieri standards tajbi li huma vijabbli ekonomikament Sfortunatament l-Unjoni Ewropea għadha qed turi l-istampa fejn ħafna differenzi bejn l-istati membri biex nagħtikom idea vaga. 16 stat membru għadhom jitfaw l-iskart ġewwa eh, il-miżbliet Um, indawnu mal ġermanja l-Austria, l-Olanda, il-Danimarka u l-Belġu, bat għanna ħames pajizi, il-Renju Unit, Italja, il-Finlanda, Franza u Lussemburgu li għandhom taħlit ta' manager tal-iskart u trattament tal-iskart mm, jaħarqu ħafna iktar u jarmu iktar inqas fil-mizbliet u jagħmlu ftit riċiklaġġ Din hija s-sitwazzjoni li aħna rridu niffaċċjaw min-naħa tal-Kummissjoni. U iktar minn 20% tal-każijiet ta' ksur eh, dwar fl-ambjent jiktrattaw l-iskart. Għaldaqstant ehm, din il-kwistjoni waħda rilevanti ħafna aħna nifmu kol li f'ħafna petizzjonijiet u il-ment li rinċivu minna ħadha ċittadini dawn għandhom x'jaqsmu ma' każijiet nimbi. U nixtieq ngħid li eh, dan jaħli ħafna mir-riżorsi tagħna eh, fil-Parlament u fil-Kummissjoni u aħna qed nifhmu li ħadd qas aħna ma rridu li konna sit eh, ta' trattament tal-iskart dejn id-dar tiegħu. Iżda, sakemm aħna niġġeneraw l-iskart, dejjem aħna rridu dawn it-tip ta' siti. Ovvjament dawn għandhom ikunu skont il-leġizlazzjoni Ewropea u skont l-standards. kol, nixtieq ngħid li f'ħafna każijiet il-petizzjonanti jitolbu lill parlament Ewropew bħala l-ewwel attentat u minkejja li huma qegħdin jeżerċitaw dritt li għandhom ikun aħjar kieku dawn l-ewwel imorru għand l-awtoritajiet nazzjonali jew inkella sistema ġudizzjarja tagħhom fil-pajjiż qabel ma jiduru għal-Parlament. Nixtieq ngħid li hemm tħassif fost dawn il-petizzjonijiet, pereżempju meta aħna nirċevuhom, il-proġett li jkun qed isir f'ħafna każijiet permessi, pereżempju jkunu għadhom ma ħarġux mill-awtorità kompetenti, eċetera, eċetera. Dan għandu x'jaqsam mod partikolari il-bini ta' siti landfills u inċeneraturi. Dan għal darbohra jgħajjem għad sa' tħassib għal residenti per eżempju. Sfortunatament il-Kummissjoni ma jkollix kompetenza f'dak l-istadju li tipprova tara fejn hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Allura sfortunatament ikollna nistennew sa dawn sa ma dawn il-proġetti iseħħu qabel aħna ma nkun nistgħu nintervjenu. Nixtieq nagħla billi ngħid x'inhuma l-prijoritajiet tagħna fir-rigward eh, tal-direttiva tal-iskart. Jien kont responsabbli għad-direttiva tal misbiet il-Landfill Directive għal xi tliet snin jiena responsabli wkoll issa għal eh, direttiva oħra dwar l-iskart, għandna ħafna xogħol x'nagħmlu dwar dan. din suppost kella tiġi risposta mill-Istati Membri sa' tiġab tal-2010 u aħna għanna rekord paċ ħaffa ta' transposizjoni minnaħa tal-Istati Membri u għadam mill-prioritajiet tagħna hija li dan eh, Eh, jiġi meqjus u nieħdu il-miżuri legali meħtieġa biex nassiguraw li l-istati membri kollha jimxu skont l-istess regoli. U koll, jekk irridu maniġaw problema, eh, irridu konna l-informazzjoni ġusta l-ewel, rridu morru li l-in mill-istatistika tal-Eurostat, irridu niksbu tal informazzjoni u għanna bżonn ukoll eh, l-għajnuna tal-istituzzjonijiet bħal per eżempju eh, l-Aġenzija Ambientali Ewropea kif semma aktar kmini. Aħna għanna bżonn ta' informazzjoni tajba. Għanna bżonn ukoll biex namlu monterat tal-implementazzjoni xirqa tal-Waste Framework Directive fl-Istati Membri għanna għodda tajba ħafna unek jekk nkunu nafu nużawa. Eh, l-immaniġjar eh, eh, tal-immaniġjar tal-iskart. Meta naħseb hekk niftakar dejjem fil-kampanja pereżempju fejn sitwazzjoni kienet tidher tajba, iżda ma kinitx fil-verità. Għal daqstant istanna ħafna problemi fil-kampanja l-Kummissjoni hija konxja ta' din il-problema u trid tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-impjanti tal-manager tal-iskart f'dawk il-pajjiżi li miħomx eh, fuq qoddim net fil-trattament tal-iskart. Dawn huma 16 bej wieħed u ieħor 16 il-pajjiż. U wkoll eh, l il-pjanijiet tal-manager tal-risk u ukoll dawk ta' prevenzjoni, eh, il-programmi ta' prevenzjoni għandhom ikun jitlu fis saħsa l-2013 u qatt ma jkun tard li nibdew nafsu li l-Istati membri biex jibdew jaħdmu fuq dawn it-tip ta' programmi. Jiena naħseb li l-koll naqblu li aħjar mill milli nuqodu nikkuraw iktar tard. Kifet, huwa importanti li niżviluppaw mekkaniżmi biex nindirizzaw għasta għarfin li għanna u rridu nippruvaw nistabilixxu l-grupp ta' erba l-Kummissjoni l-Eurostat il-GOC u l-EA u għal daqstant qegħdin nippruvaw aħna nagħmlu programm ta' ħidma flimkien magħhom. Aħna ser inkomplu, il-Kummissjoni ser tkompli tiffaċilita informazzjoni, skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri. Uh, din hija importanti ħafna u kol ser provaw nfemu l-istati membri biex dawn jifmu il-leġizlazzjoni sewa u dan ser jisir permezz ta' eh, lini permezz ta' gwida u miżuri oħrajn. Grazzi. Ringrazzi. Grazzi tal-intervent tijak. Mi permetto eh, di... Jek ti permettu li nishtiq insemmi eh, xaħġa ħaġa li hija kontradittorja fil-fatt il-Kummissjoni min-naħa tistieden il-partiċipazzjoni taċ-ċittadini eh, f'dawn il-proċessi. Unbat minna ħal-oħra f'din is-sede tagħti parir li ċittadini biex jistennew qabel ma eh, biex qabel ma jiġu qudiemhom l-ewwel imorru qudiem is-sede kollha nazzjonali u eh, jirikorru biss għal kummissjoni eh, meta ikunu tiġa marru qudiem l-istituzzjoni ta' pajjiżhom u kif ġara f'kampanja Eh, nafu illi l-affarijiet isiru diffiċli ħafna biex wieħed isolvihom. Jena ħaniftaħ il-diskussjoni, unadi il-mikrofon il sinra Merkels. Grazie ħafna, Signor President, grazie kollega għal-prezentazzjoni, ringrazzja l-Kommissjoni. Fil-fatt kwistjonijiet dwar l-iskart huma kwistjonijiet jħarqu dawn l-Ewropa anke f'dan il-kumitat u hija ta' importanza kbira li aħna jkollna risposta għal dawn il-kwistjonijiet jiena ah, nifhem naqbel biss jieħ ma' rapporter li aħna suppost ikonna pjanta kif nitrattaw din il-kwistjoni u ovvjament huwa fermettiġ li leġiżlazzjoni Ewropea tiġi rispettata hija xi ħaġa ovvja li għandha tiġi rispettata. Dan nistgħu naraw ġewwa rapport. Hija xaġa tajba ħafna u min-naħa l-oħra hija wkoll difija nuqqas għaliex huwa minnu huwa ċar li l-liġi għandha tiġi rispettata. Allura nagħti tiġi rispettata għalfejn għandna noqogħdu nerġgħu ngħidu. Huwa fidejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jerġa' tendi din tip ta' leġiżlazzjoni l Ewropa. Le, miħux il-każ, m'għandux ikun hekk. Naħseb li aħna sempliciment irridu nagħtu risposta l dawk il-petizzjonanti li jiġu għandna ngħidulhom aħna x'ser nagħmlu b'din il-petizzjoni. U dak li nixtinsas ir rapporter huwa li Dan ir-rapport mhijiex petizzjoni fejn innifsu lil kummissjoni għaliex aħna korp leġislattiv. Aħna m'għandniex bżonn noqogħdu nagħmlu talbiet u nibgħatu petizzjonijiet lil kummissjoni. Naħseb li għandna għodda iktar b'saħħithom biex nagħmlu dan għal dastant jien nissuġġerixxi li f'dan ir-rapport ferm importanti aħna nirrispondu liċ ċittadini u li ċittadin fuq it-talba tiegħu ngħidulu se nagħmlu bil-petizzjoni. Naħseb li għandna bżonn ta' xtip ta' format jekk aħna nirċievu petizzjoni. Se nagħmlu x'se bihom petizzjonijiet, kif se nittrattawhom. Naħseb li għandu jkollna eh, mod ta' kif nagħmlu dan ngħidu li aħna ser nittrattaw din kwistjoni f'ċertu żmien partikolari U nibatu per eżempju minn jekk il-kwistjoni tkun kbira ħafna, problematika ħafna, skont kemm kbira u gravi l-kwistjoni. U nibatu wkoll nitolbu dejjem kun hemm proċeduri ta' ksur. Iżda naħseb li huwa ferm importanti li ikonna tip ta' format e, proċedura li aħna għanna nsegwu jekk aħna meta aħna nirċivu dawn il-petizzjonijiet aħna dejjem nirċivu ħafna iktar minnhom dal petizzjonijiet u importanti ħafna li aħna mmorru fil-qalba tal-kwistjoni. Għalfejn aħna nirċivu daqshekk petizzjonijiet għaliex il-liġi mhijiex qed tiġi rispettata, għaliex iċ-ċittadini jinkwetaw fuq l-implementazzjoni, fuq in-nuqqas ta' azzjoni huma jinkwetaw fuq trasparenza l-inċineratur, il-mizbla, Eh, edha viċin ta' dar taħħom jew le, mux daqsek u jekk din skont il-miżuri tas saħħa u ma għandhom nuqqas ta' informazzjoni u huma eh, miħomx parti mis-soluzzjoni u naħseb li din hija frustrazzjoni kbira aħna għandna nirrispondu għal dan għandi xi ftit kommenti, jiena naħseb li noqqas ta' finanzjament mhijiex il-problema u dan jidher biċ-ċar f'regolamentazzjoni tal-iskart li pajjiż għandu jara li nnifsu li se jkopri l-ispejjeż ta' implementazzjoni xirqa. Jiena naħseb li din hija xi ferm importanti, jiena naħseb li pajjiż m'għandux ikun dipendenti fuq fondi esterni biex ikun jista' jeħles mill-iskart tiegħu stess kull pajjiż għandu jisib soluzzjonijiet li huma tajbin biżejjed għal dawn iċ-ċirkustanzi. U jien ma naħsibx li għandna mmorru lura għal Bank ta' Investiment Ewropew biex konna sussidju diretti jew inkella finanzjament. Jiena naħseb li jekk aħna morru lejn il-fondi strutturali hija soluzzjoni temporanja kif nisperaw eh, li ser jiġri fil-kampanja u f'reġuni oħrajn. U interessanti li konna ideat ġodda bħal per eżempju il-color coding din tista' tkun idea tajba. Din għandha tiġi diskussa wkoll flimkien mal-Kumitat tal-Ambjent u dan jista' jsir eh, permess ta' talba konġunta iżda hemm naħseb miżuri oħrajn li jistgħu jkollhom riżultati iktar maġla bħal per eżempju kemm hemm ħaddima ta' ċivil biex timplementa dik il-regolamentazzjoni tal-iskart għaliex dak li rajna ġewwa l-Italja huma dawn il ħafna nies ħaddima tal-gvern eh, esagerat numru kbir ħafna iżda apparentament dawn mhux qed jittrattaw il-kwistjonijiet li aħna nistennew nistennewhom li jittrattaw. Allura, x'inhu il mudell li dawn għandhom isegwu? naħseb li l-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent trid tkun iktar eh, involuta u għandha tkun parti minn leġislazzjoni, parti minn direttiva jew mandat għall-Aġenzija. Jiena ma naħsibx li l-interraturi eh, infushom huma problema jew li dawn mhux qegħdin jintużaw b'mod tajjeb, iżda jiena naħseb li informazzjoni ta' kif jaħdmu hija l-problema. Għalda daqsad naħseb li aħna l-arbohra irridu namlu iktar uh, trasparenza uh, fil-qalba ta' dan ir-rapport. Umbat dwar skart uh, perikolus. Aħna marċivejniex petizjoni dwar dan iżda situazzjoni se tinbidel fil-futur, ovvjament din hija problema. Jiena ma naħsibx li l-inċineratur ta' skart perikolużi għal kwistjoni fjan fisa, iżda naħseb li nuqqas ta' trasparenza u dialogu ta' ċittadini probabbilment ser toħloq ħafna problemi. U jista' jkun li forsi minn implementazzjoni tajma kif suppost. Naħseb, kollegi, din hija kwistjoni importanti ħafna minħabba li l-iskart huwa riżors għal futura f'soċjetà li tirreċikla. Dak li naraw fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, din hija problema li għadna naraw f'ħafna pajjiżi forsi nistgħu nużaw dawn il-petizzjonijiet biex nippruvaw niblu din is-sitwazzjoni u nippruvaw naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu għall-futur. Grazzi ħafna. Grazie, il-kollega Martinez. Grazie, il-kollega Martinez. Grazzi President, jinser nżom fil-qosor għaliex l-ewwel net. Kull ma qalet is-Sinjura Merkis jiena naqbel nieħu sieħ, iżda li xi ftit affarijiet xi ngħid l-ewwel net. Nifirħu li sur itur tajt għal prezentazzjoni tiegħu jiena naħseb li rapport huwa ferm importanti u utli għaliex kultant ikonna rapporti li jkunu eċċellenti, iżda ma jagħtunix eh, eh, gwida fuq xiex naħdmu u dan fil-fatt jatina linji gwida fuq xiex naħdmu. Hemm żewġ kwistjonijiet għawnek hawnhekk li huma ferm importanti l-ewwel rridu Irridu nenfasizzaw il-prijoritajiet dan il-qasam. Naħseb li jkun tajjeb kieku dan ikun wieħed mir-rapporti li aħna niddiskutu ġewwa l-plenarja u li niddiskutuh permezz tal-proċeduri l-ġodda li għanna, diġa implementajna l-affarijiet, għanna għat ta' rapporti u minħabba li kien hemm unanimità u ftehim, naħseb li dan tiġi sempliċement votat minna ma jiġi prezentat. Kulħadd jaqbel dwaru għaliex ikun utli. Jew minħabba l-effiċenza tar-rapporter jew inkella nies li qed jaħdmu fuqu. Iżda jiena naħseb li huwa importanti li nifukaw fuq l-importanza tar-rapport u wkoll nadduh lill plenarja u jkollna dibattitu fuq is-suġġett. Ukoll jiena naħseb li dan huwa rapport importanti ħafna. Kif għal ġudiet għaliex tipprova tagħmel isib mod tajjeb u sistematiku ta' kif naħdmu fil-kumitat tagħna u affermi importanti. Għax niprivaw niksbu dak li mhux dejjem jirnexxilna niksbu. Irrid ikun hemm unanimità raġonevoli bejn il-gruppi differenti u l-membri parlamentari differenti. Għal dastant l-isforzi li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu kif qalet is-Sinjora Merkis din hija xi ħaġa interessanti ħafna. Aħna l-kollet nippruvaw naħdmu biex nerġaw natu spinta lil dan il-komitat fil-mod ta' kif jaħdem flanijiet jew il-mod ta' kif tipprova jservi l-ċittadini mhux biss bħala pjattaforma biex nitkellmu iżda wkoll biex insolvu l-problemi. Għaldaqstant naħseb li din it-triqa waħda ferm tajba. ċaġa oħra li qalet Judith ja qalet li hemm ħafna petizzjonijiet f'dan il-qasam għaliex hemm ħafna kuxjenza. Iżda hemm ħafna petizzjonijiet ukoll għaliex sfortunatament aħna tkollna ħafna tniġis ukoll iktar kontaminazzjoni. U għal daqsant m'hemmx biss kuxjenza, iżda wkoll eh, iċ-ċittadini għandhom ikunu jafhom li m'għandhomx iniġsu. Irridu, pereżempju, nuru li f'ċertu pajjiżi hemm proibizzjoni fuq eh, ċertu uh, baskijiet tal-plastiki fis supermarkets per eżempju. Din hija ħaġa tajba ħafna għalkemm xorta għandek kontaminazzjoni fl istessin ħin. Għal dastant iridu iktar edukazzjoni għal ċittadini għat-tfal u rridu nispjegaw liċ-ċittadini li kull darba li kontaminaw xi ħaġa nkunu nkunu qegħdin noħolqu problema li hija problema għas-soċjetà kollha u ċ-ċittadini tagħna għandhom ikunu jafu li huma responsabbli għal dan ma jistawx jilmentaw fuq l-iskart meta huma dawk l-istess nies li qegħdin jiġġeneraw l-iskart għal daqstant din hija xi ħaġa li eh, rridu nenfasizzaw fil-plenarja. Grazzi. Nifirħu lil Carlos nispera li nistgħu nixu qudiem dan ir-rapport. Il-kollega Jar. Ja, zunächst auch ein großes Dankeschön an uh, unseren Berichterstatter. L-għanet nishtiq nibda bil-ringrazzja l-rapporter, s-sur Turgajs għax naħseb illi għamel xogħol diffiċli għamlu b'mod tajjeb ħafna. Huwa irnexxielu janalizza s-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna u anka għamel proposti politiċi. U naħseb illi m'għandniex nadottaw dan ir-rapport biss fil-plenarja ma nduq ikonna dibattitu dwaru għax hemm bżonn li dan jinstema' u dan ir-rapport fil-fatt huwa utli li niddiskutuha nixtieq meċi xi kummenti il-Sinjura Makis diġà semmiet eh, dwar dak affarijiet li xtaqt nitkellem dwarhom hemm leġislazzjoni Ewropea u aħna ħafna drabi nistennew li l-istati membri eh, jimplementawa il-leġislazzjoni. Liġi edha hemm u hekk għandu jkun. U jekk jiena ma nirrispettax il-liġi hemm il-konsegwenzi, imma ħafna drabi dan mhux qed isseħ għax kieku ma jkunx hawn dawn il-petizzjonijiet u jiena li li hemm żewġ problemi għaw l għennet. Meta nadottaw uh, leġizlazzjoni fuq livell Ewropew hemm periodu ta' tranzizzjoni u din hija xi ħaġa raġonevoli u tit issir minħabba l-istati membri jdu jadattaw ruhom mal leġizlazzjoni l-ġdida. Imma ħafna drabi li jiġri huwa li meta jkollna petizzjoni u tiġi mistoqs mistoqsija xaħġ, mistoqsija il-Komissjoni il komissjoni tgħid illi hemm dan il-perjodu ta' tranzizzjoni u aħna qed nistennew li tiġi implementata leġiżlazzjoni uh, wara. U ħafna drabi mbagħad jgħaddi dan iż żmienu u xorta l-istat membru ma jirnexxilux implementa leġiżlazzjoni. Jiġifieri għandna bżonn monitoraġġ ta' leġiżlazzjoni, sistema għax ma nistgħux noqogħdu nistennew aħna illi meta tgħaddi l-iskadenza Eh, f'daqqa waħda din il-leġislazzjoni ħad tiġi implementata, issa dwar l-iskart f'ħafna pajjiżi din hija xi ħaġa li tiġi trattata fuq livell reġjonali u mhux mill-gvern ċentrali. Normalment eh, ikunu l-awtoritajiet lokali jew xi korp ieħor sabbilit illi jitratta din il-kwestjoni. Iġifieri, jekk nagħmlu missjoni biex insibu l-fatti u naraw għalfejn ġraw u seħħu ċertu affarijiet, Eh, dejjem ikun hemm sfond tal xi ħaġa, l-affarijiet ma jseħux mill-lejl għan-nar u normalment li naraw huwa li ikun hemm eh, nuqqas ta' assistenza u nuqqas ta' monitor xa dak li jkun qed isir. Jiġifieri naħseb irridu naraw illi ikun hemm din is-sistema. U mbagħad għandna t-tieni problema, problema ta' nuqqas ta' informazzjoni, m'hemmx biżejjed informazzjoni u din xi ħaġa li nistgħu intajbuha. iġifiri, meta ikonna petizzjoni u kunem il-mend wa xi ħaġa u anka il-Kummissjoni ma tatix tweġiba, din hija ħaġa li ma nistawx naċċettawha. Jekk eh, eh, petizzjonant juri xi problema u il-Kummissjoni titlob l-informazzjoni rilevanti u importanti wkoll illi il-Kummissjoni tilċivi din l-informazzjoni neċessarja kultant e, fuq livell reġjonali ikun hemm aktar informazzjoni u din mhux dejjem jaddu għalil kummissjoni. E biex isir monitorax leġislazzjoni l-informazzjoni tittaddi għal kummissjoni u ċ-ċittadini għandhom dritt li jkunhom din l-informazzjoni wkoll. Il-ħsara um, uh, Eh, fil-ambjent ħafna drabi ma nistawx għawa, eh, Irridu kun hemm għalhekk approċċ li jitratta din il-kustjoni. Eh, Sur Turgajs għamel ħafna diskussjonijiet, għamilt xogħol importanti ħafna u naħseb mhux biss għandna nadottaw imma anka niddiskutuh. Grazzi ħafna il-kollega Basinaru. Kollegi, jiena nilqa il-kontribut eh, tajjeb ħafna tal-kollega Itur Gajs. Pero nixtieq nerġa' ngħaddi għal konklużjonijiet prattiċi ta' dan ir-rapport illi meta jiġi emendat ħajkun strument illi aħna nistgħu bih inbidlu sitwazzjoni attwali. Għax hija eh, waħda eh, li jiex sodisfaċenti. Bħal eh, fil-kmajdna f'din il-kustjoni aħna ma nix seta bizzejiet biex naġixxu. Għalek fejn rridu naġixxu biex aħna nkunu nistaw veru naplikaw leġizlazzjoni eh, Ewropea. Rridu nduru bil-fors li l-Kummissjoni u nafu li hemm ħafna każijiet fejn E, ċittadini jiġu konsultati meta jkollna dawn il-proġetti marbuta mal-iskart. Aħna morna anka fil-Bulgarija u rajna hemmhekk e, kemm hemm sistema formali Eh, hemm anka esklużjoni tal-ċittadini f'ċertu każijiet u naħseb li anka fir-Rumanija dan isseħ u ma naħsibx li r-Rumanija u l fil-Rumanija u l-Bulgarija biss isiru dawn l-affarijiet. Jiġifieri il-qafas irid ikun veru strett biex il-konsultazzjoni veru isseħ. It-tieni irridu nagħtu definizzjoni wkoll tal-kondizzjonijiet biex tiġi applikata Eh, jiġi ehm, applikat l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent għax proġetti industrijali waslu għal ħafna skart industrijali li jista' jkun ukoll tossiku bħal pereżempju il-cyanide il-kondizzjonijiet għal eh, dan il-studju eh, il eh, dwar l-impatt fuq l-ambjent ridu jkunu definiti definiti b'mod tajjeb. Għanna bżon ukoll kompetenza u setat għall-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea u għall-Kommissjoni biex ġew ikunu jistgħu jmorru fuq il-post u jaraw eżaċ qed jiġri qabel anka ma jsir isir evalwazzjoni strateġika tal-impatt u qabel ma din tiġi aċċettata għax inkella nkun qed nitkellmu dwar xi ħaġa fittizja li tiġi mibjuha minn kumpaniji u mill-gvernijiet li ħafna drabi jkunu kompliċi tal-kumpaniji u mbagħad ikolna dawn id-diżastri kbar ambjentali. It-tielet irridu wkoll nagħtu definizzjoni għal żmien ta' meta l-awtoritajiet lokali, nazzjonali u reġjonali jaġixxu eh, u jirrispondu għandu l-Kommissjoni u nerġandu għal din il-kwistjoni tal-Megalopoli, l-atturi eh, involuti ma rispondawx, il-gvern ma rispondiex u l-Kommissjoni tiġi għaw tgħidilna aħna ma rċivejniex risposta minnaħa tal-gvern. Allura ma nistgħu ngħidulkom ma nistgħu ngħidulkom xejn, se ngħidulhom aħna li ċittadini hemm bżonn illi ikonna dan il-limitu fuq iż-żmien illi fih l-awtoritajiet jiġu sforzati illi iwieġbu. Umbagħad jekk ma jwieġbux għandna naplikaw sanzjonijiet. Forsi din tidher xi ħaġa ħarxa, imma jekk ma jkunniex din tip ta' karta safra jew ħamra xejn ma jsir f'xi stati membri. U l-aħħar punt irridu niprovaw nimbuttaw aktar il-qoddim ir-riċiklaġġ, kollegi, iċ-Ċina tirriċikla l-iskart li tikseb mill-Azja ta' nofsenar u mill-Ġappun u nafu li ċina għandha ħafna problemi ta' tniġġix ta' tniġġis imissa f'laq waħda mlet industrija mill-riċiklaġġ. Il-Kummissjoni semmit uh, stati membri li huma kompetenti fir riċiklaġġ imma ħafna stati membri fil-fatt ma jagħmlux dan ix-xogħol ta' riċiklaġġ tajjeb u aħna għandna nappoġġjaw ir-riċiklaġġ għax mingħajr ir-riċiklaġġ ma solvejniex il-problema ta' li trattar ta' l-iskart. U laqqas ma solvejna il-problema ta' t-nġis. U huwa għalek illi jiena inħoss li għanna bżon kriteri rigorużi sostanzjali għal gvernijiet lokali, reġjonali u għal gvernijiet biex jaħdmu u jispjegaw Eh, l-affarijiet tajjeb u mhux jispjegawna biss għalfejn ma sarux l-affarijiet, jiena nilqa dan ir-rapport, nilqa wkoll dak li qalet il-kollega tiegħi Judith Merkis u anka dak kollu intqal mill-kollegi jiena konvint li flimkien mal-Kummissjoni nistgħu nbidlu il-leġiżlazzjoni biex bekk id-direttivi ikollhom is-saħħa neċessarja biex bekk nkunu nistgħu insolvu din il-problema, grazzi. Salavrakos. Il-rapport u tantu tajjeb illi qed nibża illi eh, eh, rridu nuħdu miżuri oħra biex ġiġi applikata, xafna drabi affarijiet applika, tajbin ma jġux applikati. Eh, semmi punti tant interessanti kemm fuq livell ta' kumpaniji u anka tal-gvernijiet kulħadd qed jifhimni hawnhekk x'qed ngħid illi l sitwazzjoni qed il-ġelna fl-imkien eh, mal-kustjonijiet eh, eh, marbuta ma' fejn u kun jitwaqqaf xi sit illi qed iġġalna illi namlu dawn il-miżuri addizzjonali kif per eżempju nżidu s-seta tal-Kumitat eh, Ambientali tal-Parlament. Jew anka l-ħruġ ta' ċertifikat min-naħa ta' dan il-Kumitat. Eh, studju dwar l-ambjent, dwar l-impatt tal-ambjent, li jmur l-len mill-proċeduri fil drabi il-ħafna drabi ittawlu ħafna iż-żmien Mela, dwar dak il-intqal dwar il-Greċja, ħafna drabi titiddum ħames snin biex toħroġ sentenza u aħna nifmu illi f'dawk il-ħames snin xorta li duġi maneġġat l-iskart u b'mod tajjeb għal soċjetà ċivili u brispett lejn ir-regoli li jkunu eżistenti. U għalek illi jekk ti permettu li, jekk permetti li rapporter, illi nagħmel suġġeriment eh, minħabba l-plenarja fej forsi nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett biex dan ir-rapport ikun wieħed veru effikaċi. Għal dal-boħra nixtieq nifraħ lir rapporter grazzi. Grazzi għal kollegi kollha li intervenu. Mem aktar talba għal interventi. Infakkarkom illi nistaw niprezentaw l-emendi sal-tlieta, sa nhar it-tlieta sa' sija u anka eh, l-interventi ta' komissjoni tużaw bħala emendi biex nejnu l-rapporteri tur guys eh, fi xol tijaw li kien bieċa xol kbira imma illi jider eh, illi sar xol tajjeb ħafna. Zgur illi għan diskutu dan il-rapport fil-kamra it-talba tagħna tiġa it tihdet u ma naħsibx li ħajkunem hemm oġġezzjonijiet biex ikonna dan eh, biex iseħ dan li aħna nixtiequ. L-appuntament tagħna ikun f'Diċembru waqt il-plenarja jekk il-kollega Itur Gajs jixtieq jerġa' jintervjeni jiena naddilu il-mikrofonu. Malajr malajr. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet eh, importanti tagħhom. Jina ħalli prova ninkludi dak kollu li intqali llum fir-rapport tiegħi. Is-sur Sara Brakos. Inkun nixtieq bħal manix kollegi oħra. Kif taf inti għanna din l-iskeda għall-emendi u jekk jista' jkun ikolli l-ideja tiegħek eh, hemm xi affarijiet li qegħdin fir-rapport ma jiena nixtieq ikun irċievi suġġerimenti l-oħra li inti għamilt u nistgħu niddiskutuhom u anke nivvutaw dwar dawn l-emendi. Eh, jiena ma nħabilx rasi li kolli l-emendi, anzi ma niddejjax dawn huma xi ħaġa kostruttiva u eh, mistej dispjaċini billi eh, il rapport jiġi emendat. Nixtieq nirringrazzja koll il-Kummissjoni naf illi hemm xi diffikultajiet u għalhekk fil-fatt għamilna dan ir-rapport. u Signora sinjura Merkis aħna naħsbu aktar dwar iċ-ċittadini milli dwar l-istati. Qed nitkellmu hawnhekk qed naħsbu dwar il-petizzjonanti u U mhux jien li qed ngħid li ċittadini għandhom iduru lejn l-istat membru l-ewwel hija l-Kummissjoni li qalet dan. Ħafna drabi situazzjoni hija waħda konfuża Eh, forsi seta seħ xi ħaġa qabel, però ma kienx tort tagħna. Il-Sinjura Merkis kien qed tipproponi eh, illi mhux naħsbu dwar il-komitat imma dwar min ikun qed jagħmel il-petizzjoni. Wina toġobni din, inti qed illi għandu bżonn li jkollna speċi ta' abbozza. Ma nafx hekk inti użajx il-kelma abbozza jgħid il-kellimi ma jgħajt konna din l-idea anka Ezra Orkin qalet illi għanna dan dawn il-problemi fl-pjanar u naf illi aħna diskutejnijom dawn il-kustjonijiet kemm il-darba anka sinna Migalaj kien qalet eh, eh, l-istess ħaġa ma jistax ikun kustjonijiet li dejjem jerġaw jiġu diskussi eh, darba wara l-oħra jekk għandna problema bl pjanar tal-ibliet Allura jkonna ċertu rapport, imbat ikon problema bl-ambjent u joħroġ rapport ieħor u naħseb li għandna bżonn nagħmlu huwa illi E, naraw eżattament xan. Irridu nkunu ċari il-problema i illi liġi ma tiġiġ rispettata u din meta ma tiġiġ rispettata naraw illi jisaxu l-affarijiet li qed fl-istati membri e, anka fuq livell eh, lokali sur Bostineri naf li ħareġ imma naf illi qal illi jekk il-liġi ma tiġix rispettata lura għandna nieħdu il-miżuri, għandna nikkastigaw il-min ikun weta il-ksur u irrid ikonna għalhekk penali irridu naraw x'tip ta' penali nistgħu napplikaw u nassikuraw illi hemm l-arfin fost il-ċittadini ħafna drabi il-problema mek edha f'dan il-nuqqas ta' arfin kif għal sur Martinez memx bizzejiet arfin u il-ċittadini ma jafux, eh, ma jirrealizzawx li per eżempju mandom iġsu l-ambjent. Din għanda tkun regola għal kulħadd aktar edukazzjoni għal anqas niġġis għal ċittadini kollha u Dan kollu huwa inkluż fir-rapport. il-rapport huwa wieħed importanti li jrid jingħata priorità kif diġà intqal u rridu nassikuraw li fil-plenarja wkoll jingħata l-importanza illi jistħoqlu mandux ikun wieħed minn dawk ir-rapporti li għaddi u daqshekk għandu jkollna dibattitu miftuħ u jekk ikun hemm emendi jew le mm, ma jimpurtax. Naħseb però li dan għandu jkun rapport ewlieni fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u kifettu intom għanna natuħ l-importanza li jistoqlu. Miguel Engel Martinez naf zgur li ħajjeni f'dan ir-rigward. kif qal il uh, il-surjar għandu jkollna livello li ta' responsabilta' għax kifet inti dan huwa rapport illi għandu ħafna responsabilta mhux biss għall-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma u mhux biss għal min kitbu imma hija xi ħaġa li għandha tinqasam mal gruppi kollha inti jekk qed jekk fim tajjeb jgħid il-kellimi u għandna bżonn għalhekk nassikuraw li dan u rapport mill kumitat tal-petizzjonijiet illi jkollu l-importanza illi jistoqlu. Sinjura President, naħseb illi ek smajna l-pozizjoniet kollha tal-kollegi nirringrazzjakom il koll ta' suġġerimenti ta'kom u tal-emendi ta'kom kollha illi ħatamlu f'dan ir-rapport. Grazzja ħafna. Grazzi il uh, tour guys. Naddu għal punt li jmiss li hija petizzjoni preżentata mill-sur Arkangeli li huwa ċittadin Franċiż fuq il-ħarsin tal-ors e, il-kannella fi Franza. Il-petizzjonant uh, huwa hekk għalhekk jiena nadilu il-mikrofonu biex jitkellem. Signora President, Signori, Eh, onorevoli membri tal-Parlament, grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità li niprezenta il-petizzjoni tana fuq l-ors il-kannella fil-Pirinej din hija minn 15 l-assazzjonijiet li huma fuq livell reġjonali u lokali u li huma membri tal-organizzazzjoni ta' koordinazzjoni jiena ismi huwa François Kangeli u jiena president tal-assoċjazzjoni tal- eh, u anka namel parti mill-komun eh, tal-Arbas ta' dan ir-reġjun tal-Pirinejs. Nixtieq infakkarkom li l-ispeċi ta' dan l-ors huwa inkluż l u 42 tal-direttiva Habitat 92 eh, u 40 illi għalhekk għandu eh, status li taħarsin taħt il-termini ta' din id-direttiva kull stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandu din l-ispeċi irrit eh, żomm jew iħares eh, dan l-ispeċi fi stat ta' konservazzjoni u anka iħares il abitat tiegħu. Il-petizzjoni fil-fatt tagħna hija minħabba li Franza mhix qed tikkonforma ma' dan. dan l-ors jgħix fil-Pirinej għandu żewġ sottopopolazzjonijiet hemm il-dik tanħat tal punen fejn hemm żewġ individwi, żewġ irġiel. U l-ispeċi dejjem inżammet f'din iż-żona imma minħabba ma sarx ħarsin sow tiegħu il-popolazzjoni tiegħu waqt ma sar xejn dwar dan. Ġifieri palissa kważi ħajġi estint dan. Rridu nippruvaw ngħinu din is-sotto popolazzjoni ma il-Gvern Franċiż qiegħed ifalli li jagħmel dan. Il-ieħor huwa fil-ċentru tal-Vant tal-Pirinej u hemmhekk hemm individwi li diġà inħelsu fil-96 97 eh, u uh, fl-2010 hemm 16 individu, 3 irġiel, 5 nisa, adulti eh, żewġ eh, eh, orsijiet żgħar u elek l-popolazzjoni żgħira ħafna u wieħed però jista' jarawnek illi jekk ikun hemm il-ħarsien b'mod adekwat l-ispeċi tista' tiġi mantenuta miżmuma anka f'popolazzjoni ġenetikament b'saħħitha hemm biss eh, eh, raġel wieħed li mar minn zona għall-oħra, ġifieri il-żewġ popolazzjonijiet huma separati. Eh, sar studju minn organizzazzjoni biex jaraw kemm huma vijabbli dawn is popolazzjonijiet u fl-2005 l-istudju li sar minn dan l-Uffiċċju Nazzjonali qal eh, illi għana liħilsu disa orsijiet fin-naħa tal-ponent u erba f'dik ċentrali biex bekk nassikuraw illi l-popolazzjoni tkunu billi kienem biss 13 illi inħelsu fil-2006 u eh, minnom erba eh, u ma nisa Tnej minnhom mitu qabel il-waqt u waħda għada ma kellix friħa. L-istudju ġita ġurnata fl-2009 u uh, irridu eh, neħilsu aktar, npoġġu iktar orsijiet biex tkun viabli. 13 ġifiri issa fil prinissa l-Ponent u f'dek ċentrali erba. Fl-2009 l-organizzazzjoni uh, għalet illi hemm il biza tal-estinzjoni ta' dan il-lors fl-2011 qed naraw illi l-ebda waħna minn dawn il-popolazzjonijiet mandu status ta' konservazzjoni, anzi hemm din il-periklu ta' estinzjoni għalhekk iridu nintervjenu kemm jista' jkun malajr. Il-ħames uh, orsijiet rilaxxati fl-2009 kien parti mill-pjan ta' restaurazzjoni illi saret bejn l-2006 u l 2010 Issa, wara il-konsultu l-istudju li saru, il-gvern Franċiż iddeċieda illi inidi Eh, promozzjoni tal-biodiversità, strateġija għall biodiversità ma fil rigward ta' dan l-ors, din l-istrateġija kull ma għamlet kienet illi e, e, poġġiet e, orsijiet minn flok dawk li kienu inqatlu. Iġifiri il-popolazzjoni xorta mhumiex viabli. Issa minħabba il-lobbying mill bdiwa u mill-kaċċaturi, il-gvern ma poġġiex ors minn flok dak li ġi inqatel permet prezz ta' karozza. Eh, iġifiri, il sitwazzjoni fi Franza fir rigward tal-lors hija waħda kritika speċjalment fil-Pirinis tal-Punent u ma hemm l-ebda eh, politika eh, mill-2009 ġifiri Ġifieri mhix qed Franza mhijiex qiegħda tirrispetta artiklu 12 ta' direttiva eh, tal-abitat biex ikun hemm sistema ta' ħarsin għal dan l speċi li qiegħed imniżel fan serba. U l-artiklu 22 jitkellem dwar li wieħed jintroduċi mill-ġdid speċi indiġeni jekk din il-miżura tkun neċessarja monetarja għal eh, eh, raġuni ta' konservazzjoni. Kien hemm il-menti mal-kummissjoni mill-assoċjazzjonijiet differenti li huma membri tal-organizzazzjoni tagħna. Eh, kien hemm tnejn fl-2009 però ma kenix tweġibiet riżultati anka fil-parlament kien hemm instaqsa mistoqsijiet u l-Kummissjoni qalet illi qatt iridu nistennew biex isir promozzjoni tal-istrateġija tal-biodiversità. Imma din m'għandha l-ebda sens fejn jidħol il-lors il-kannella għax il-gvern naqas milli jieħu l-miżuri neċessari biex iħarsu il-popolazzjoni għal-inqas li jerġa' jpoġġi ors minn orsijiet minn flok dawk li jkunu mietu. Għalhekk aħna rridu niġbdu l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni kritika u nirringrazzjawkom għal kull ħaġa li tistgħu tagħmlu biex tgħinu il-petizzjoni tagħna. Min barra il kustjoni tal-biodiversità mu kol kustjoni marbuta ma l izvilup ekonomiku ta' dan ir-reġjun li qed jagħmel impatt fuq dan l-ors. U e, kwalinkwa katastrofi li għandha xaħt mal biodiversità ħajkollha impatt anka fuq e, kustjoni fu, toħra fuq il-turizmu, fuq e, anka fuq affarijiet oħra. Grazie ħafna. Grazie lei, signor Arcangeli. Grazie, signor Arcangeli. Naddi il-kelma l rappresentant tal-Kommissjoni għanna żewġ rappresentanti l net is-Sur Grimo. L-odwa l membri, signori, petizjonanti. Grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità l-lum biex nindirizza din l-mistoqsija marbuta mal lor Scannella fil-Pirinej. Din il-petizzjoni hija meħtieġa u tajjem dan id-dibattitu fuq livell Ewropew. Aħna qed nitkellmu dwar protezzjoni ta' dan l-ispeċi f'żona waħda, f'żona montanjuża waħda tal-Unjoni Ewropea. Iżda bħala petizjonan, kif għal petizjona għandan huwa speċi ta' priorità u għalhekk huwa fl-interess ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li jħarsuh. Qabel ma ngħaddi l-kelma l kollega tiegħi mit-taqsima marbuta man natura illi ser jitkellem dwar il-kwistjoni tal-popolazzjoni u d-distribuzzjoni jiena malaj malajr nixtieq nagħtikom perspettiva ġenerali tas-sitwazzjoni u tal-miżuri illi ttieħdu f'dawn l-aħħar snin mill-awtoritajiet Franċiżi fil-Pirinej biex iħarsu u jerġaw jintroduċu mill-ġdid il-popolazzjoni tal-orsijiet jizguraw li tkun waħda vijabbli. Il-petizzjonant qal illi Franza ma xtarġa d ddaħħal ors mara f'wieħed mill-żewġ popolazzjonijiet. Il-petizjonant qal illi Franza mhix f'konformità ma' artikolu 12 tad-direttiva. X'inhi s-sitwazzjoni attwali l-ewwel nett? Nixtieq ngħidilkom illi l-Kummissjoni Ewropea qed titratta dan il-punt mhux biss hawnhekk f'din il-petizzjoni imma l-menti tagħha wkoll intbatu l dg Ambjent. Il-Kummissjoni wkoll qed titratta daqstant dan il-punt pala riżultat ta' dawn it-tmien menti uffiċjali li ġew reġistrati fid-databases uffiċjali ta' DGMV. Dan is-suġġett ġie trattat fost il-Kummissjoni l-Awtoritajiet Franċiżi u kol tpoġġa fuq l-aġenda tal-laqgħa annwali li aħna konna mal-Awtoritajiet Franċiżi aħna ser nindirizzaw dawn l menti kollha u ser ikunu fuq l-aġenda tagħna. Ja xi ħaġa li jenna nsegwuha mill-qrib. Għalhekk x'miżuri ġew implementati mill-awtoritajiet Franċiżi matul dawn l-aħħar snin, kif qal il-petizzjonant kien hemm tentattiv mill-awtoritajiet Franċiżi illi iwaqfu il-popolazzjoni tal-orsijiet fil pna milli tkompli tonqos fl-1995 skont informazzjoni li natatenna mill-awtoritajiet Franċiżi ma kienx hemm orsijiet fil-parti ċentru punent u kien hemm bejn ħamsa u seba illi kienu għadhom fil-popolazzjoni tal-punent. Illum din il-parti għandna għall-inqas żewġ orsijiet irġiel u għalhekk eh, dak illi għamlu fl-2006 huwa illi idaħlu l-orsijiet fil-popolazzjoni tal-punent kien hemm tmien orsijiet illi iddaħlu illi ġew mis-Slovenja għaliex kien hemm internazjonali internazzjonali illi ġie firmat bejn Franza u Slovenja fejn qed jittieħdu l-orsijiet mis-Slovenja u jiddaħlu fil-Pirinej Franċiżi għalhekk iddaħlu tmien orsijiet f'waħda minn dawn il-popolazzjonijiet. U llum hemm bejn 17 u 18 l-ors u hemm ukoll il-nisel ta' dawn l-orsijiet fil-pockets l-oħra, fil-popolazzjonijiet l-oħra, hemm biss irġiel li għad fadal. Issa, jekk l-ebda eh, orsijiet nisa ma jiddaħlux, probabli li dik il-popolazzjoni ta' orsijiet sejra tispiċċa kompletament. Din kienet waħda mill-miżuri li tieħdu mill-awtoritajiet Franċiżi. Il-petizzjonant kellem ukoll dwar artiklu 12. L-awtoritajiet Franċiżi faslu pjan għal konservazzjoni u restorazzjoni tal-popolazzjoni tal-ors kannella għal 2006-2009. Dan il-pjan kellu żewġ naħat. L-ewwel net il-protezzjoni tal-habitat tal-ors. tal habitat tal ors tal Fil-reġun tal-Pirinei Atlantiċi li qed nitkellmu dwarhom illum fiż-żoni ta' natura 2000 minħabba l preżenza tal-orsijiet hemmhekk naraw l-artikli 2, 6 u 4 u 3 tal-Dirtiva Natura 2000 qed tiġi implementata. Il-petizjonant qal ukoll li dan il-pjan madux jiġi madux implementat aktar. Għal daqstant hemm strateġija ta' promozzjoni tal-biodiversità ġdida li kella tibda taħdem fl-ewwel ta' Settembru 2011 u kella tiġi liberata ors mara Sissa din l-istrateġija għadha ma bdix tiġi implementata u żgur se nistaqsu l-awtoritajiet Franċiżi dwarha. Kif semma l-petizzjonant huwa għasem artikolu 12 u jkolli ngħid illi l-awtoritajiet Franċiżi ħadu azzjoni biex jiżguraw illi l-attivitajiet tal-orsijiet u l-attivitajiet tal-kaċċa jkunu jistgħu jiġu rikonċiljati. Fid-deċiżjonijiet illi ttieħdu dwar il-ftuħ u l-eluq tal-istaġun tal-kaċċa kien hemm dispożizzjonijiet illi jgħidu illi jekk ikun hemm suspett illi jkun hemm qors eh, f'żona fejn ikun hemm il-kaċċa, l-attività tal-kaċċa titwaqqaf. U hemm oqsma hemm żoni fejn il-kaċċa tiġi sospiża għal perjodu kollu kemm hu għal perjodu partikolari u għall-istaġun kollu kemmu. U hemm żoni oħra fejn regoli mhux daqshekk stretti. Se nistaqsu l-awtoritajiet Franċiżi wkoll dwar dawn il-varjazzjonijiet u dwar kif qed jiġu implementati ir-regoli. Għalhekk Franza ħadet passi biex toħloq bilanċ bejn il-popolazzjoni tal-orsijiet u l-bidja. Hemm pjan illi qed jiġi finanzjat bħalissa u ġew allokati budget għal dan biex il-bdiewa u r-raħala jkunu jistgħu jipproteġu l-annimali tagħhom. Huma ingħataw sussidji biex jagħmlu jamlu gradi u jixtru il-klib per eżempju biex ħarsu l-annimali tagħhom. Aħna għanna lan li nitkellmu l awtoritajiet eh, Franċiżi. Issa Marko Ċipriani biex iwieġeb għal mistoqsijiet l-oħra jien nixtieq nitkellem dwar l-istatus ta' konservazzjoni li niksbu jew inżommu l-istatus favorevoli għal tipi kollha ta' habitats u l-ispeċi kollha li huma koperti mid-direttiva tal-habitat dan huwa lan ewlieni tad-direttiva. Wala naħħari, irridu ngħidu il direttiva ma tistabilixxix ma tistabilixxix skadenzi għal dan il-għan tgħid illi l-miżuri biex niksbu dan l-istatus ta' konservazzjoni huwa fidejn l-istati membri. Huma jridu jiddeċiedu kif dawn ir-riżultati jridu jiksbuhom. Dan irridu jagħmluh billi jikkonsidraw ukoll ir-rekwiżiti ekonomiċi, kulturali u soċjali kif ukoll il-karatteristiċi reġjonali u lokali. Qed nitkellem dwar artikolu 2 tad-direttiva issa l-istatus ta' konservazzjoni ta' speċi li huwa kopert mill-direttiva taħt l-ispeċi prioritarji bħall-orsijiet dan irid jiġi evalwat skont tliet aspetti d-dinamiċità tal-popolazzjoni il-post naturali u wkoll il-habitats il-dinamika il il habitats il dinamika tal-popolazzjoni tgħid illi din qed tinżamm fuq medda twila ta' żmien bħala komponent varjabbli tal-abitat naturali tiegħu. Din hi waħda mill-kundizzjonijiet. Kundizzjoni oħra hija dwar natural rain tal-ispeċi din mhix qed titnaqqas u wis probabbli mhux sejra titnaqqas fil-ġejjeni. It-tielet kundizzjoni hemm u wis probabbli ser ikompli jkun hemm habitat kbir biżejjed biex tinżamm il-popolazzjoni fuq medda twila ta' żmien. Din hija tifsira tad direttiva u fid-dokumenti tal-linji gwida li ġew pubblikati aħna tajna definizzjoni akbar l-iktar għal karnivori il-kbar tagħti iktar dettalji u tgħid kif l-istati membri jistgħu jinterpretaw u japplikaw dan il-prinċipju u ejjew naraw x'sar fir rigward tal-evalwazzjoni ta' dan l-istatus ta' konservazzjoni l-istati membri iridu jirrapportaw kull sitt sena dwar l-implementazzjoni tad direttiva u l-istatus ta' konservazzjoni. Dan huwa artikolu 17 tad direttiva tal-Habitats. Fl-2007 aħna rċevejna ir-rapporti mill-Istati membri u għanna l-ewwel evalwazzjoni globali ta' kull speċi ta' kull habitat li huwa kopert mid-direttiva. Issa meta naraw l-evalwazzjoni għall-orsijiet fil-Pirinej Franċiżi, nistgħu naraw illi fir-rapport illi rċevejna mill-awtoritajiet Franċiżi dan huwa evalwat bħala inadegwat mhux xiera u mhux favorevoli l-iktar minħabba id-dinamika tal-popolazzjoni minħabba il-ġejjeni u dak li huwa mbassar għal-ġejjeni. Għalhekk xi konklużjonijiet min-naħa tagħna. L-ewwel nett. Kien hemm titjib fis-sitwazzjoni sammitħul fis seħħ ta' direttiva tal-Habitats jekk nikkonsidraw is-sitwazzjoni fl-1994 id-daqs tal-popolazzjoni kibret minn ħames orsijiet għal 20 ors. Il-range ukoll kibret u dan inkiseb permezz ta' bosta miżuri żewġ proġetti fl-2000 u fl-2006 u fl-1996 u kol miżuri oħra li diġa semmew biex nipromovu l-koeżistenza ma l-attivitajiet tal-bniedem pal per eżempju il-kaċċa u it-trobbija tal-annimali li jista' jkun f'kunflitt mal-konservazzjoni tagħhom. Kien hemm titjib jekk nikkonsidraw il-perjodu midħul fis-seħħ ta' direttiva sallum il-ġurnata. It-tieni konklużjoni hija li dan mhuwiex biżejjed għaliex l-istatus ta' konservazzjoni għadu mhuwiex wieħed favorevoli, hemm aktar sforzi xiridu jsiru Din hija xi ħaġa ċara u tonda aħna dan konna nafuh, konna nafu li kien hemm pjan ta' restorazzjoni sal-2009, ma maħniex konxi b'xi pjan ieħor għal ġejjieni u għalhekk din hija waħda mill-kwistjonijiet li ser niddiskutu mal-awtoritajiet Franċiżi kif diġà qal il-kollega tiegħi grazzi tassew. Grazzi tassew il-Kummissjoni. Persuna waħda tixtieq titkellem. Għawn xaħtiħu li jishtiq jitkellem jekk le. Sinjora Belli. Grazzi, President. Jiena mhux se nerġa' ntenni dak li diġà smajna, iżda t wagġiba tal-Kummissjoni hija xi waħda konfuza l-iktar dwar l-obligi u l-iskadenzi ma kienx hemm konformità ma' d-direttiva tal-Habitis f'żewġ punti. Id-direttiva tal-Habitis tgħid li stati membri jdu jieħdu l-miżuri neċessarji biex jistabilixxu sistema ta' protezzjoni stretta tal-ispeċi medda. Dan huwa il-każ fuq livell Ewropew Dak li jirrigwarda l-ors kannella. Dawn il-miżuri jridu jittieħdu biex tiġi żgurata jiġi żgurat il-manteniment tal-kull aħjar kondizjonijiet għal dawn l-ispeċi. Issa kif smajna llum għal sentejn sħaħ sa mill-aħħar tal-2009 fatti, Franza ma ħarġitx b'xi pjan biex terġa' tistabbilixxi l-popolazzjoni tal-orsijiet kannella u għalhekk hemm lakuna legali m'hemmx sistema ta' protezzjoni u din is-sistema ilha nieqsa għal sentejn. Id-direttiva tgħid illi hemm bżonn ta' din is-sistema. Dwar dan il-punt mill-2009 Franza mhijiex f'konformità mal-obbligi komunitarji tagħha u għalhekk qed tikser il-liġi komunitarja. Fit-tieni punt il-Kummissjoni tgħidilna illi sa mill-1992 u 1994 kien hemm titjib hekk qed tgħidilna l-Kummissjoni l-istat tal-ors kannella fil-Pirenej huwa xi ftit aħjar iżda d-direttiva ma tgħidx l-affarijiet iridu jkunu aħjar, iridu jkunu aktar favorevoli. Ma tgħidx li l-istat irdu jippruvaw jerġgħu jistabilixxu imma jridu jiksbu riżultati. U għalhekk mhux sitwazzjoni aktar favorevoli imma sitwazzjoni favorevoli illi tinżam jew terġa' tiġi stabilita il-popolazzjoni ta' speċi li huwa medda bl-estinzjoni fl-Ewropa kollha kemm hi. U għalhekk tiddigarantixxi sitwazzjoni favorevoli. Il-Kummissjoni qalet issa illi Franza ma tistax u mhix iżżomm sitwazzjoni favorevoli għall-ors kannella ġewwa l-Pirenej u għalhekk skont dawn iċ-ċirkostanzi huma mhumiex konformità mal-obbligi tagħhom. Dan jidher l-iktar fil-punent għaliex hemm biż-żewġ orsijiet irġiel m'hemmx għalfejn ngħidilkom kif Eh, wieħed jiżviluppa popolazzjoni ta' kull tip ta' ta' speċi memx għalfejn uqot nidħol fid-dettal, memx għalfejn għatikom lezzjoni tal-bioloġija, iżda hemm biss żewġ irġiel hemmhekk. Is-sitwazzjoni jew kol koperta fil-liġi komunitarja li id-direttiva tgħid li l-istat irid jieħu l-miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa b'mod partikolari jekk kun hemm mewt aċċidentali jew eh, l-ispeċi jinqabad u dan m'għandux ikollu effett fuq in-natura tal-ispeċi in kwistjoni. Dan ilu japplika sa mill-2005, ilu sitt snin. U l-mewt aċċidentali tal-aħħar ors mara illi setet tippermettilna illi niksbu din is-sitwazzjoni favorevoli illi nżommu l-ispeċi din il-mara mietet u din l-ors mara mietet u l-Franċiżi mamlu xejn ta' l-aħħar snin biex itejbu s-sitwazzjoni. U Franza impenjat ruħa biex iddaħħal ors mara f'din ir-rebbija 2011. U din hija mistoqsija li nixtieq nagħmel il-Kummissjoni llum kif jinsabu l-affarijiet dwar dan. X'inhi s-sitwazzjoni? Għandna xi aħbarijiet għaliex l-impenji ta' Franza biex iddaħħal ors mara jidru illi ma nżammux ġew abbandonati minħabba il-President ta' Repubblika. Dawn l-effetti huma ċari u tondi il-viabilità tal-popolazzjoni tal-orsijiet hija medda ħafna u dan u il-petizzjonant u kol l-ambigwità tal-tweġiba tal-Kommissjoni. It-tweġibiet tal-Kommissjoni Ewropea fl-Ulju 2011 permess tal-Kummissarju u huma aktar kategoriċi. Jiena mux ser nitkellem aktar dwar dan, imma nitlobkom biex taraw it-tweġibiet tal-Kummissarju tal-Ambjent Potosnik dwar is-sitwazzjoni tal-ambjent ta' Franza. fejtejt tgħid li Franza qed tikser ir-regoli. Sa mill-4 tal-Ulju 2011 ma kenni sviluppi ġodda illi setgħu jippermettuna biex naraw illi s-situazzjoni imbidlet u għanna aktar miżuri ta' salvagwardja issa. Illum qed nitlobkom x'irridu namlu. Kemm ser tagħti ħin il-Kummissjoni? Għaliex intom mettu illi m'hemm skadenza imma jingħad li hemm bżonn ta' evalwazzjoni kull sitt snin issa ninsabu fl-2011 għaddew 20 sena il-popolazzjoni tal-Lors kannella ġiet stabilita hemm ċertezza issa li l-popolazzjoni hija vijabbli jekk hemm xi dubju Mela allura irid ikun hemm evalwazzjonijiet ulterjuri jiena nipproponi li l-Kummissjoni tapplika il-prinċipju ta' prekazzjoni hawnhekk u tieħu l-miżuri neċessarji kollha biex tobbliga lil Franza illi jaqdi dmiru. Fir-rigward tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nixtieq illi aħna narġgħu nitrattaw dan is-suġġett fl-aħħar tal-2011 biex naraw jekk ikonni xi aħbarijiet frabta madan minna ta' Franza. Xi aħbarijiet dwar ir-rikjesta li ser tibgħat il-Kummissjoni ejjew nżommu din il-petizzjoni miftuħa u narġgħu nitrattawha qabel ma tispiċċa s-sena, grazzi. Grazzi, ma nafx hekk xi ħadd li jixtieq jitkellem jekk le Jek li għallura nistaw naddu il-kelma l-petizjonanti. Minn dak li smajtu l-lum għar nafsinar mxad li t tajdu, mxie kummenti, kħiġabka. Nishtin enfasizza biss bżonn għal iktar konservazzjoni qed nisma smajt l-argumenti tal-Kummissjoni. Iżda l-esperti anke dawk Franċiżi qed jgħidu li l-konservazzjoni eh, ta' din l-ispeċi mhix waħda assigurata u aħna rridu nilliberaw eh, żbatax l-annimal biex nżommu l popolazzjoni Iżda qed jiġri xejn minn dan il-lat u l-art rridu li l-Kummissjoni tagħmel kollu li tista' biex tisforza lil Franza biex timxi mal-obbligi tagħha. Ma nafx jekk inti taqbilx, taqblux ma dan li smajtu. Tajjeb, li jinħallu din il-petizzjoni miftuħa u nitolbu lill awtoritajiet Franċiżi għal iktar informazzjoni fuq is-sitwazzjoni. Tajja. Mela allura nistgħu nagħdu għal punt li mis li huwa punt numru 9 petizzjoni mresqa mis-Sinjura Laura di Carlo Antonio mill-Italja dwar il-proibizzjoni tal-kaċċall orsijiet kannella fil-Bulgarija. Is-Sinjora Silvia Barba se titkellem fisem il-Kumitat. Fisem il-Kummissjoni. Ser post il-kollega tiegħi. il-petizzjonanta qed tipprova tagħmel proibizzjoni fuq il-kaċċa għall-orsijiet kandella ġewwa l-Bulgarija. Pratikament minħabba li eh, l-ors kannella huwa speċi protetta kif għedna anke iktar kmieni. U minnu li din hija speċi ta' protezzjoni iżda direttiva nnifisha eh, tagħtiha ta' derogi li l-istati membri jistgħu jużaw jekk huma jridu jippermettu li jinqatlu qatt ta' orsijiet. U dan huwa fil-fatt dak li ġara bil-Bulgarija aħna rċevejna issa il-ment dwar dan u aħna bdejna eh, starriċ biex naraw u nistaqsu li l-autoritajiet bulgari biex jaraw jekk il-kondizjonijiet kollha eh, ta' derogi ġewx eh, mill-qoa. Aħna qegħdin nistennew risposta. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Billiard xi titkellem. Jidher li hija esperta fuq l-orsijiet. Le, lanqas xejn ma jien esperta. Sta jista' jkun qed insir bil-mod. Insomma, nixtieq nagħmel proposta nissuġġerix li l-Bulgari li jridu jeħilsu mill-orsijiet l tagħhom flok joqtluhom jabdu jibatuhom Franza. U hekk nolqtu ġixa safar b'ġebda waħda. Forsi nistgħu nibatu messaċ kondunt lil Franza u l Bulgarija. Dan huwa każ ċar ħafna, sempliċi. Għanna żommu dan il-każ miftuħ ukoll sakemm il-Bulgari jagħtuna risposta. risposta biex bekk ikonna risposta ċara, idea ċara ta' dak li qed iseħħ. Insomma, ikonna tkun idea tajba kieku Franza l bulgerija jistgħu jikkooperaw dwar dan. Għax xi kollegi li jixtiequ jitkellmu? Naħseb li nistgħu naqbru ma' suġġeriment ta' Sinjura Belier nistgħu ngħaddu għal punt 10 fuq l-aġenda petizzjoni ta' Manuel Antonio Cao Prado fisem il-xirka ta' sajjeda ta' La Corunja. Appoġġata minn 16 il- assoċjazzjoni firmatarja fuq it-naġis ġewwa eh, Rija de Burgo fil-provinċja ta' La Corunja. Kieġbok il-petizjonant? Encuentro nuestra petizzjon. Effettivament sommo rappresentanti della Cofre. Dwar nofsinhar, tajjeb grazzi ħafna tal-li qegħdin tanalizzaw din il-petizzjoni aħna rappreżentanti tax-xirka ta' sajjeda u aħna ġejna minn Galizja ġewwa eh, Spanja eh, biex nitkellmu dwar kwistjoni li hija ta' tħassib ħafna ċittadini tagħna kien hemm ħafna protesti, ilmenti, eh, inizjativi leġislattivi kemm fi Spanja kif ukoll ġewwa Brussell u dan kien il-bidu ta' azzjonijiet legali minn naħta l-Kummissjoni Ewropea. Aħna nisperaw li r wol li il-Kumitat tal-Petizzjonanti kien wieħed utli u aħna nirringrazzjawhom mal dan għaliex aħna mħasbin minħabba s-sitwazzjoni tal-tniġis fl-ilma tagħna li huwa wkoll ilma Ewropew. Ipra Ewropej. il rija del Burgo ehm, hija importanti ħafna produzzjoni tal-ikel fi disajnijiet kien hemm madwar 2967 eh, sajiet istessa naqsu għal 230 eh, u situazzjoni ġewwa eh, din iż-żona ehm, ġejja minħabba it-tniġġis u kol għal madwar 20 sena dan baqa għal madwar 20 sena għet jeffetwa l-impjiegi u l-kwalità tal-ilma u l-abitat naturali. Dan jaffetwa u koll il-futur ekonomiku tal-din iż-żona. Din hija problema wkoll għas-saħħa għaliex hija inqas minn 100 metru mill-bajiet ta' Ria del Burgo għandna wkoll pereżempju tliet ftarijiet u minkejja l-menti għal dan l-rimi tal-iskart situazzjoni la dejja għal ħafna ħafna snin. Aħna issa rridu nsibu soluzzjoni. L-autoritajiet l-autorità ġewwa l-Galizja fl-2000 l-1997 u fl-2001 qalu li ser Eh, fuq din iż-żona u bejn l-2001 u l-2006 kien hemm pjan ta' 78 miljun euro permezz ta' kofinanzjament Ewropew. Issa, il-rimi tal-iskart urban eh, per sadant naraw li għadet jintrema skart ġewwa il-Rijada Burgo u rrit ikunem xi uh, purifikazzjoni tal-ilma li jkun qed jidħol f'din iż-żona. Aħna l-unika żona biktar minn 200.000 abitant fl-Ispanja kollha li m'għandix purifikant tal-ilma. Dan fil-fatt ġie inawgurat iżda mhux qed jaħdem. zona, zoni fil-viċinat, per eżempju, ta' 100.000 abitant, e, ser jiġu affettwati wkoll. Aħna rajna wkoll rimi ta' eh, f'dalit ta' animali, skart ta' animali, eh, detergents, etc. li qed jintremew fir-rija del-borgo. Aħna qed naraw li dan qed dawn kollha qed joħolqu problemi kbar. Il-problema hija li aħna ma qegħdin nagħmlu xejn biex nippruvaw innatfu ir-rimi li qegħdin eh, jintrema u ma hemm l-ebda fondi disponibbli. Aħna protestajna ħafna drabi mal-Ministeru tal-Ambjent u mal-Awtorità Lokali tal-Galizja biex nippruvaw mm, nibdew innatfu nagħmlu proġett ta' tindif f'din iż-żona u neliminaw dan it-tniġis. Issa din il-petizzjoni wasel ġurnata importanti għaliex illum fit-8 ta' Settembru sitt ilu kien hemm 25,500 litru ta' karosen l-intrema fil-din iż-żona u wkoll intremew 70,000 litru ta' e, ilma maħmud u petrolju f'din iż-żona. Għal daqstan dan itixekkel ukoll il-attivitajiet tas-sajt. Hemm ħafna kontaminazzjoni kbira u l-autoritajiet qegħdin jevitaw ir-responsabilitajiet tagħhom. Minħabba konflitti li hemm bejn awtoritajiet eh, livelli differenti awtorità eh, xejn ma qed isir. Għaldaqstant aħna rridu li l-liġijiet jiġu applikati kif suppost u rridu nagħmlu pjan tajjeb u ċar aħna daqstant qed nitolbu l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Parlament biex jagħmel xi ħaġa u rridu nżommu din petizzjoni miftuħa sakemm jitnaddaf titnaddaf din iż-żona. Nixtieq ukoll lil kumitat tal-petizzjonijiet fil-Parlament li jiġu ġewwa l-Galizja u jaraw eżattament kif inhi s-sitwazzjoni fir-Rija del Burgo. Grazzi. La parola adesso per eh, la Commissione a Riso Martin. Naddu għal Kommissjoni issa. Grazzi, Signora President, grazzi lill membri parlamentari u lill petizjonant Jiena qed nitkellem fissem il-DG Environment tal-Kummissjoni Ewropea u aħna nifmu li l-leġizlazzjoni Ewropea dwar l-ilma hija ferm importanti u strument importanti ħafna protezzjoni ta' rizorsi naturali għad ċittadini kollha tal-Ewropa. Palma tafu hemm għan ċar biex tintuża il-direttiva qafas għall-ilma biex nassiguraw li sal-aħħar tal-2015 l-ilma kollha fl-Ewropa ikunu fi stat ambjentali tajjeb. L-instrument ewlieni li għandu jiggwida u jiddefinixxi l-azzjonijiet kollha permezz mill-istati membri fuq kull livell biex jassigura li jkun hemm stat ambjentali tajjeb huwa il-pjan integrali. U l-analiżi ta' sitwazzjoni prezenti il-problemi prezenti u l-miżuri biex nippruvaw insolvu dawn il-kwistjonijiet kollha ser jiġu analizzati. Legalment, irrid ikollna l-applikazzjoni ta' miżuri ta' korrezzjoni għat tniġġis tal-ilma u ehm, jekk ma nsegwux dawn ir-regoli ser ikun impossibbli li ikonna dan l-istat ambjentali. Aħna rridu noqogħdu attenti ħafna għal żoni importanti fejn hemm attivitajiet produttivi bħal pereżempju sajt jew inkella eh, sajt għal frott tal-baħar. li tinfakkar il kulħadd li l-Kummissjoni ġa ħadet miżuri kontra Spanja li ma laħqitx dawn it tlet kundizzjonijiet li għandi kemm semmejt. Il-Kummissjoni Ewropea fl-Ulju ta' din is-sena marret fil-Qorti Ewropea biex titkellem kontra Spanja għaliex ma kienet għax Spanja ma kinitx laħqet ir-rekwiżiti f'dan il-pjan. Allura kifet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja l-Unjoni Ewropea ħadu l ispanja il-qorti. Fl-14 ta' April ta' din is-sena aħna analizzajna s-sitwazzjoni ta' Spanja ħabba nuqqas ta' trattament tal-ilma mormi. Il-qorti ndunat li Spanja ma kienieġ edha issegwi l-obligi tagħha u kien pratikament f'din iż-żona fl Korunja ġewwa l-Galizja. U din dan huwa l-ar każ fejn aħna rajna iktar minn 200.000 persuna li qegħdin jgħixu fiż-żona u li m'għandhomx sistema biex jitrattaw l-ilma li jiġi mormi. fl-ewwel ftit fażijiet ta' din il-petizzjoni, għax li din il-petizzjoni għandha storja twila, aħna rajna li fil-bidur nexxilna niksbu l-adozzjoni ta' pjan ta' zitjib għal eh, l-maniġjar tal-kwalità tal-ilma mod partikolari fejn hemm il-produzzjoni tal-frott eh, tal-baħar. tiedu xi miżuri u permezz tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja aħna se nassiguraw li il deċiżjoni se tittieħed fi favur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ettur eh, gajsi, Mrs. l-kollega tana. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nilqa il-petizzjonant fil-kumitat. La Korunja hija żona li rajnija bosta drabi fil-istampa ġewwa Spanja fejn kien hemm attakk ekoloġiku kif se jaħni l-waħna. sitwazzjoni kienet edha dejjem tigrava f'din iż-żona. rajna bosta minn dawn is-sitwazzjonijiet seħħu f'din iż-żona tal-Jad borgo Aħna tkellimna ħafna dwar l-awtoritajiet lokali u dawk municipali li wkoll għandhom ir-responsabilità tagħhom. Nixtieq infakkarkom li l-awtorità tal-Galizja u din hija informazzjoni mill-awtoritajiet tal-Galizja tgħid li kien hemm azzjonijiet li jittieħdu f'dan il-qasam għaxar azzjonijiet tindif tal-ilma, titjib ta' networks ta' provista, pumpjar aħjar, faċilitajiet ta' pumpjar aħjar, trattament tal mamormi ecc. U allura, apparentament kien hemm azzjonijiet li jittieħdu. Skont l-awtoritajiet tal-Galizja, qegħdin jagħmlu ħafna azzjoni, jaġixxu tippruvaw tejbu s-sitwazzjoni. Iżda it-tendif ta' Riyad del Burgo tiddependi ħafna fuq miżuri li jittieħdu wkoll responsabilità taċ ċittadini Is-sitwazzjoni preżenti tjiebet l-infrastruttura qed jittieb u ser nibqgħu nagħmlu hekk sakemm jieqaf ir-rimi kollu tal-iskart f'din iż-żona. Il-Gvern tas Sur Zapatero tas Sur Blanco għandhom jessiguraw li il rimi kollha minn attività industrijali titneħħar kollox minn din iż-żona. Fil-passat, din it-tip ta' azzjoni kienet inkluża fil-budget budget tal-istat, il-problema kienet li kienet iva fil-budget sta' maġara ma ġara xejn. Aħna rajna li d-disputazzjoni kienet imnizla fil-budget iżda mbagħad qatt m'għamlu xejn dwarha. U fil-fatt perixxiet mill-programmar kollu tal-budget. Hemm proċess jieħ f'altri għalt il-Kommissjoni u kif qed iktar kmieni għandna bżonn kunu fiduċjużi fix-xogħol u l-miżuri li l-amministrazzjoni tal-Galizja qiegħda tieħu biex ittejjeb eh, l-estri eh, iż-żona ta' rja del Borgo. Merci, Madame la Présidente. Euh, Grazie, Signor President. <clears throat> Naħseb illi s-sitwazzjoni li smajna dwarha hija waħda surreali Wieħed, għas se jimmaġina li dan jista' jseħħ pajjiż fit tramuntana tal-Ewropa, pajjiż avvanzat, meta wieħed iqis il-miżuri e, li hemm fil-leġiżlazzjoni għal ħarsien ta' l-ilma wieħed e, jibda jistaqsi kif nistgħu inħallu nippermettu din il-ħaġa li seħħ fl-Ewropa. Il-Kummissjoni semmit l-Ispanja kella anka sentenza kontra tagħha f'April li għadda u issa huma obbligati illi jgħaddu il-miżuri jimplementaw għanzi il-miżuri neċessarji mill-jista kemm jista' jkun malajru jiena naħseb li dil-petizzjoni għandna żomuha miftuħa u anka nistaqsu forsi jekk tistax issir xi missjoni mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex imorru f'dan il-post u eh, għaxar xhur wara jivverifika li x'qegħdin jagħmlu l-Ispanjoli eh, fir-rigward ta' din is-sentenza li tkun ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizja tal-Ġustizzja Ewropew u anka nenfasizzaw il-ħtieġa illi tiġi solvuta sitwazzjoni illi qed isemmi il-petizzjonant. Ħadd ma jidher li qed jitlob il-mikrofonu. Ma nafx jekk il-petizzjonant petizzjonanti jirrispondi. Iva. grazie ħafna. Naqbel mal eh, Signora Bellier illi s-sitwazzjoni hija waħda surreali u nista anka nurikom ritratt ta' sitwazzjoni fl-estwarju fil-punti eh, fejn hemm din il-problema fl-2009 25% taż-żona ġiet użata għall attivitajiet tal-frott tal-bahar u sal-2007 din il-percentaċ kellu jaqa u il-problema nistaw naraw kem qed tinfirex mal-estwarju għandi ritrattiħor fil-fatt ukoll hawnhekk dawn kienu e, il-sajjida għal frott tal-bahar u l-molluski e, illi kienemijiet minnhom f'din iż-żona. Ġifiri, aħna grupp ta' zazah li nixtiequ ġejjieni, nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tejna għax nixtiequ li nkunu nistgħu nkomplu bl-attivitajiet tagħna illi anka mis kienu jagħmlu f'dan il-post. Issa, E, din il-petizzjoni jiena jidirli illi e, għanda tibqa miftuħa kif qalu il-kollegi anka irċivent e, komunikazzjoni mill-kollega Meyer illi ġustifikat għalfej ma mish edha hawnhekk illum memorriet l-interess tagħha f'din il-petizzjoni u huwa wkoll jixtieq li din tibqa' miftuħa kem naraw xi żviluppi ħajsiru mhux biss mill-inkjesta tal-Kummissjoni imma anka minn dawk tal-rati. Għalhekk it-talba illi tkun hemm missjoni e, issa nistgħu e, nippruvaw inqajmuha din il-kussjoni fil-laqa tal- koordinaturi u nippruvaw naraw jekk dan jistax jsir. Jekk dawn jaqblu, nippruvaw insibu wkoll uh, meta din is-sena Eh, jekk mhux is-sena is-sena dieħla għal din il-missjoni nirringrazzja il-petizzjonant u il-rappreżentanti tal-Kummissjoni u naddu għal punt li jmiss li petizzjoni li jamresqa mill-Sur Capello eh, li huwa rappreżentat tal-Assoċjazzjoni tal-Gwardji Ambientali fl-Italja dwar il-preżenza tal-asbestos fil-linji tal-ferrovija il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk għalhekk jiena ħanaddi il-mikrofonu direttament lil kummissjoni il-Sur Jan Ġilek. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Grazie, Signora President. Jina jien qed nitkellem ma' fisem id-DGMPK eh, u eh, l-inklużjoni soċjali f'din il-petizzjoni il-petizzjonant qed jgħid illi hemm il-preżenza ta' asbestos fil-ġebel fil-Casale Monferrato u li din ġiet ikkonfermata huwa qed jitlob illi jkun hemm kontaminazzjoni mandatorja f'dawn il-linji tal-ferrovija qabel ma jsir xogħol hemmhekk, ġifieri xogħol ta' manutenzjoni u xogħol tal-elettriku fuq dawn il-linji tal-ferrovija huwa qed jistqar illi l-investigazzjonijiet illi saru juru illi hemm dannu għal saħħa tal-ħaddiema u għal kwalunkwa kumpanija illi kollha tagħmel xogħol fuq dawn il-linji tal-ferrovija. Min-naħa tal-Kummissjoni aħna eh, nikkonfermaw illi iva il-dannu eh, marbut mal-asbestos huwa kopert mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u eh, fil-direttiva tal-2009 il-1448 illi fija hemm eh, il-rekwiziti minimi għal ħarsien tal-ħaddima mill-li dawn ikunu esposti għall azbestos u li tgħid ukoll fl-artiklu 3 li din tapplika għall attivitajiet fejn il-ħaddima jistgħu ikunu esposti Eh, meta jkunu qegħdin jaħdmu eh, għal dan it-trap illi kollu fih l-asbestos illi ġifiri huwa il-każ li hemm marbut ma' din il-petizzjoni, din id-direttiva il petizzjoni din id direttiva hija waħda stretta ħafna u għandha ħafna miżuri ta' prevenzjoni u ta' ħarsien l ewwel nett tipprojbixxi attivitajiet eh, illi eh, jesponu il-ħaddiema għal dawn il-fibri tal-asbestos meta dan ikun qed jiġi estrat jew inkella meta jkun qed jiġi immanifatturat f'xi prodotti bl-eċċessjoni tal-trattament u it-neħħija tal-asbestos minn postijiet meta jkunu għadin tuqaw xi postijiet antiki. Hemm ukoll miżuri oħra, e, per eżempju hemm il-limiti tal-valuri li huma permessi u hemm anka e, miżuri oħra marbuta mal-saħħa notifika wkoll marbuta max-xogħol u anka taħriġ tal-ħaddiema eh, involuti u kwistjoni oħra pal daw. Pero wieħed irid eh, ukoll jiftakar illi din id-direttiva titkun eh, trasposta u implementata fil-liġi tal-Istat membru u hija fidejn l-awtoritajiet nazzjonali li jinfurzaw din il-leġislazzjoni. L-Italja eh, tat notifika ta' din it-trasposizzjoni tal-direttiva dwar l-asbestos u issa l-Kummissjoni tħoss illi it-talba li ġiet preżentata minn dan il-petizzjonant għandha tiġi indirizzata lill-awtoritajiet l-autoritajiet kompetenti fl-Italja stessa mod partikolari l-ispetturi marbuta mal-xogħol xuma huma f'pożizzjoni li trattaw uh, din is-sitwazzjoni il-Kummissjoni tista' tintervjeni kieku kun hemm informazzjoni kien hemm ksur tal-direttiva. Imma is-suġġett ta' din il-petizzjoni mhijiex dwar ksur imma talba għal dikontaminazzjoni tal-dawn il-lini tal-ferrovija u din taqa' taħt il-kompetenza tal-nazzjonali u l-Kummissjoni ma tistax taġixxi eh, ma tistax intervjeni f'dan il-każ. Huwa għalhekk ukoll illi aħna fil-kummenti tagħna bil-miktub żidna id-dettalji tal-ispetturi biex eh, il-petizzjonant ikun jista' jikkuntattjhom u jgħidilhom din il-problema. Ovvjament, jekk fil-ġejjin ikun hemm xogħol eh, ta' dikontaminazzjoni fuq il-lini tal-ferrovija, il-xogħol irid ikun konformi ma' dawn ma' dan is-set ta' regoli u ma' direttiva li jiena semmejt dwar l-asbestos. U eh, dan jaqa' taħt l-awtoritajiet Taljani u il-Komissjoni jekk ikun hemm ksur mbagħad e, waqt din id-dekontaminazzjoni il-Kummissjoni tkun tista' issegwi u tkun attiva e, e, jekk ikun hemm ksur tal-liġi. Imma bħalissa dan mhux il-kasa. Jiġifieri kollox issa jgħat eh, dak huwa kollox fidejn il-petizzjonant u l-autorità tagħna. Grazzi ħafna għaw eh, min jixtieq jintervjeni il-kollega jar. Għandi tlet suġġerimenti li nixtieq nagħmel. Fil-risposta taħal kummissjoni qiegħda tgħid li jista' jkun hemm kontravenzjoni ta' xi standards minimi fil-qasam tal-saħħa u s-sigurtà. Possibilment tgħid u il-Kummissjoni spjegata x'qed titkellem dwar xiex qed titkellem. Però jiena nixtieq li din tibqa' miftuħa. U nissuġġerixxi li din il-petizzjoni nirreferuha għal Kumitat Nazzjonali tal-Petizzjoni għax għaw eh, kwistjoni tal-Liġi Nazzjonali ma nafux eżatt x'qed iseħħu għalhekk aħna ma tantx nistgħu e, naġixxu. Hemm Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlamentarjan ma nafiex din. Forsi nistaw nirreferu għal dan il-Kumitat. Sa fejna fjena, sissa ma hemmx kumitat tal-petizzjonijiet għanna korpa eh, tal ħarsien ċiviku li jisu l-medjatur Ewropej għax għamel l-istess tip ta' xogħol. Jiena għandi eh, ukoll denunċja oħra baldin, u anka eh, qari eh, aktar flessibbli ta' din il-petizzjoni. Ovvjament il-petizzjoni mhux qed jitlobna imorru nagħmlu xolem qed jgħidilna biex nintervjenu ħalli tiġi eh, verifikata eh, jiġi verifikat l-asbestos u li dan ma jkomplix iżid mad-danni eh, fix xogħol illi eh, eh, waqt xogħol jista' jsir fuq dawn il-linji tal-ferrovija. Nasab aħna għandna dover bħala komitat intermedjarju bejn iċ-ċittadin u l-Kummissjoni illi aħna noħorġu b'din il-komunikazzjoni anka eh, mal-persuna responsabbli dwar eh, din il-problema illi qegħdin eh, nisimaw dwar kontra il-Kummissjoni aħna għanna il-dover illi nikoperaw ma' ċittadini biex niprofaw insolvu il-problemi, mux nħallu miftuħin. Iġifiri pala l-ewel pass nistaw aħna stess namlu din il-komunikazzjoni u mbagħad e, naraw li jkun hemm aktar eh, verifika ta' dak tal-kustjoni. e, eh, ma nħalluha miftuħa ġifiri u nibatu din il-komunikazzjoni fl-uffiċċju eh, ta' direzzjoni li hija responsabbli. Naddi issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa s-segwitu tar-rapport dwar l-impatt ambjentali tas sistema tal-pajpijiet tal-gas ta' Nord Stream pjanata fil-Bahar Baltiku. Mhuwiex hija taw il-kollega Geringer eh, li eh, hija rapporter u qed titlob illi titkellem il-kollega Mor McNighter. Skużani, tgħid il-President għax forsi ma pronunċajċ kun jomok tajjeb. Grazie ħafna, President. Ija ħasra illi ma għawnx il-rapporter għawnek, għax jina ma nistax nitkellem dwar il-rapport u l-kuntesti, għaw imma jina jina trattajt dwar il-Nord Stream fil-passat u għalek xtaqtna maċi mistoqsijiet l-Kommissjoni dwar l-evaluazzjoni ta' dan il, dawn il-pajpijiet tal-gas fil-Nord Stream. Naf illi uh, din il-pipeline infetħet ġiet inaugurata bħafna eh, trombi u e, Nord Stream il-bidunet għajmet ħafna kustjonijiet marbuta mal-ambjent u mad-dependenza fuq l-enerġija u anka mal-aspetti l-oħra politiċi. Nafu li Nord Stream qed għamel l-evalwazzjoni tal-impatt għamel xi pubblikazzjoni tal-riżultati u qal illi dan il-pipeline il pipeline kellu impatt eh, ħafna anqas ambjentali milli kien mistenni, però eh, kulħadd kull kull pajjiż qed jara parti biss minn dan ir-rapport. Eh, ma hemm xej dwar it fil-baħar u kif qed jaffettwa il-ħut. Il-, -ħut. il bonus wieħed sitta disa finanzjat mill-Komissjoni f'dan il-programm ta' evalwazzjoni iprovda eh, informazzjoni dwar il-tossiċi fuq il-ħut u li jaffetom ġenetikament u eh, dan instab illi fċertu E, parti e, ibħra baltiċi e, il-livell tossiku kien 200 darba aktar oli milli huwa li suppost ikun u li kien qed jaffettwa fil-fatt l-speċi kollha tal-ħut. Il-riżultat tar-riċerka wera wkoll illi fl-2010 kien hemm riskju oli Kien hemm żona ta' riskju oli eh, li ġiet iffurmata viċin il-pipeline u il-tossiċità ġenetika qiegħda tikber. Din is-sena irċivejna informazzjoni ibbażata fuq l-istatistika antika tal-2006 u l-2007 fejn hemm data illi qed tgħid illi l-livell ta' tniġġis qed tonqos imma id-dinja kollha qed tammetti illi s-sitwazzjoni eh, tal-Baltiku f'rigward tal-ambjent hija waħda ħażina ħafna. Jiena qed nitkellem dwar il genotoxicity toxicity u il-data relatata ma' dan mhijiex fil-fatt fl-evalwazzjoni ġenerali. Il-Kummissjoni x'taħseb dwar dwar din il-kustjoni eh, illi semmejt jiena hemm pjan illi jiġi impoġġi it-tielet pipeline hemm xi kuntratti marbuta ma' dan għandna informazzjoni aħħarija dwar il-ġejjini ta' dan l-impatt ta', ta dan il-Nord Stream u il-Baltiku l-ambjent tiegħu. Naħseb illi il-vjolazzjoni ġenetika u l-monitoraġġ tagħha hija xi ħaġa li titisseħ u li d-dejta tagħha tkun ippubblikata. Irid ikun l-aħħar statistika dwar it-tniġġis. Meta aħna nevalwaw ir-riżultati għandna inżommu f'moħħna l-impatt tan Nord Stream għax sissa mhux qed nagħtu attenzjoni biżejjed tagħha ħadin, din jekk ma Nord Stream ma tatix informazzjoni dwar din il-ġeno tossiċità, il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra għandhom jitolbu rekwizit li din id-data, anzi għandhom jitolbu li din id-data tingħata qabel ma jsir żviluppi ieħor tan-Nord Stream. Nixtieq infakkar ukoll li l-onorevoli eh, firmatarja ta' din il-petizzjoni, membru tal-Parlament, kienet ippreżentat ukoll din il-petizzjoni bħala ċittadin. Nitlob li rappreżentat tal-Komissjoni biex jirrispondi uh, fejn jista' Pero fil-ħin adattat 10 minuti baqanna eh, u għat ridu nitrattaw petizzjoni oħra. Grazzi. Thank you, Chairman. Grazie President. Jina, mux sa' netkellem fit-tul għalix Deċembru diġa irċevejtu 10 paġni fejn il-Kummissjoni spiegat sew kif il-kwistjonijiet differenti ambientali, enerġija, ta' trasport, tal-bahar ġew indirizzati f'dan il-proġett. U għalhekk dan huwa proġett ikkomplikat ħafna u huwa normali li qajjem ħafna mistoqsijiet. Dwar il-mistoqsija tal-enerġija u ta' trasport jiena ser nreferi għal dak illi diġa qalet il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha. Ser niffoka l-ewwel net fuq il-kwistjonijiet ambjentali fejn għal darb'oħra. Nixtieq ngħid illi il-punt ewlieni ta' din ir-riżoluzzjoni kien illi huwa fidejn il-Kummissjoni illi tagħmel evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-Kummissjoni qalet illi mhijiex responsabilità mhijiex kompetenza tagħha illi tagħmel dan dan jaqa' taħt id-direttiva EIA huwa fidej l-istati membri li jagħmluh u hekk ġara hawnhekk. L-ewwel nett nixtieq nikkonferma illi jidher illi l-pipeline line 1 diġa ġi mibni u line 2 ser jibda jimbena u f'Ottubru ser jibda jitqassam jiġi ċirkolat il-gas. Diġa hemm monitoraġġ illi tpoġġa fuq il-post dan huwa rekwiżit illi ġi impost lin Nord Stream mill-erba' stati membri involuti u r-Russja. Għabbażi tal-konsultazzjonijiet differenti mal-awtoritajiet tal-ambjent, ministeri, l-partijiet interessati mhux biss fl-erba' stati membri ta' oriġni imma wkoll f'dak kollha li huma milquta. Huwa proċess illi minkejja li huwa komplikat qed jibda jsir referenza għal kummissjoni għaliex huwa trasparenti u hemm prassi tajba illi wieħed għandu jsegwi. Hemm proġetti simili bħal pipeline ta' Nabucco, Nabucco u dwar dan il-Kummissjoni qed prepara guidelines dwar kif għandhom jiġu mħejjija dawn il-proġetti. Nord Stream ipprepara evalwazzjoni ta' impatt ambjentali holistiku minn A sa Z. U hekk il-Kummissjoni sera tindirizza l-proġetti simili illi jista' jkun hemm fil-ġejjieni. Issa dwar il-monitoraġġ. Jiena nixtieq ngħid illi dan il-monitoraġġ isir minn 20 kumpaniji ta' starriċ illi ġew kuntatjati minn Nord Stream dawn mhumiex biss kumpaniji privati imma jinkludu istituzzjonijiet nazzjonali bħal pereżempju l-istituzzjoni idroloġika u meteoroloġika svediża. Din id-data tinġabar ġewwa database u mbagħad tingħata lill awtoritajiet differenti fl-istati membri differenti illi huma responsabbli mill-monitoraġġ. Fil-Ġermanja pereżempju l-awtorità ewlenija hija l-awtorità tal-minjieri u dik idrografika Fid-Danimarka hemm l-Aġenzija tal-Enerġija tad-Danimarka fl-Iżvezja, l-Awtorità Ewlenija hija l-Coast Guard tal-Iżvezja fil-Finlandja. Hija s-Southern Finland State Administrative Agency. Jiena ser naddilkom id-dettalji f'kull stat membru hemm awtoritajiet differenti li qed jagħmlu monitoraġġ ta' din id-dejta u għabbażi ta' dan il-monitoraġġ ikun hemm effetti sinifikanti serin jittieħdu metodi biex jiġi adattat il-proġett u biex ikun hemm rimedju għal xi problemi li jista' jkun hemm skont rapporti mill-Finlandja mill-awtoritajiet tal-Finlandja jidher illi il-proġett m'għandux daqshekk effetti kbar daqs dawk illi identifikaw l-evalwazzjoni ta' impatt. Iżda l-monitorat ser hemmhekk xi tħassib dwar dan il-kwistjoni ta' ġenotossiċità kien hemm mistoqsija bil-miktub li nbatet lill-Kummissjoni minn bosta membri tal-Parlament 2011 hemm tweġiba tal-Kummissjoni ma nafx ux diġa disponibli din il-tweġiba forsi għadha ma ġietx tradotta. L-awtoritajiet kollha involuti fl-istati membri kollha u l-awtoritajiet tal-ambjent kollha ma kkunsidrawx illi il-monitoraġġ tal-ġenot tas-soċjetà huwa meħtieġ illi jsir f'rigward tan Nord Stream. U għalhekk il-Kummissjoni għandha xi problemi biex eh, tindirizza dawn il-kapaċitajiet tekniċi tal-erba stati membri u r russja Iżda din kwistjoni tal-ġenotossiċità ma tqajmitx fil-proċess ta' permess ta' permessi illi da maddej tliet snin. Jista' jkun dan huwa element ġdid illi jkun relevanti għall istrateġija tal-Baħar Baltiku in ġenerali. Iżda rridu nagħmlu differenza bejn l-obbligi tal-Istati membri u l-direttiva Afas tal-Baħar u l-obbligi illi jista' jkollu Nord Stream. Il-Kummissjoni għandha programm dwar il-Baħar Baltiku u t tossiċità in ġenerali u meta tkun disponibbli id-data aħna nixtiequ naqsmuha magħkom u ma' kull min jixtieq jara din id-data. Minn punt di vista ambjentali biex nikkonkludi il-Kummissjoni sissa m'għandix raġuni illi tgħid illi kien hemm ksur tal leġislazzjoni tal-ambjent, kontrarjament il-Kummissjoni u l-istati membri kulħadd kiseb ħafna esperjenza minn dan il-proġett ta' Nord Stream u aħna ser naqsmu din l-esperjenza permezz ta' dokument ta' linji gwida li qed inħejju għal kustjoni oħrajn dwar l-enerġija u bħal l-enerġija u trasport jiena nixtieq nirreferi għal komunikazzjoni bil-miktub li intom il-kollu ċevejtu grazzi. Jiena nirringrazzjak ta' din it-tweġiba. Aħna żgur ser nindirizzaw l-argument fil-futur qarib nittamaw li rapporter tkun preżenti biex niddeċidu li ma tip ta' segwitu ser ikonna fil-konfront ta' dan ir-rapport. Grazzi l kollega tal-li prezentanna il-petizzjoni, naddi għall aħar punt fuq l-agenda tal-lum li għal-petizzjoni mresqa minn Michael Ashbrook li qed rapprezenta lill-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema Sid Solidarjetà Indipendenza Demokrazija 469 firma. Il-petizjonant suppost li huwa preżenti hawnhekk. Hawnhekk insab, hekk jogħġbok. Madam Chairman. Signora President, eżis membri, eżis Ewropej, eżis Aziz Jarek Valesa, x'nixtieq li kont prezenti hawnhekk magħna. ejjew nimmaġinaw żewġ sittadini tal-Unjoni Ewropea, sur contract u sur temporary. Is-sur contract japplika jagħti s-CV tiegħu, jagħmel eżami, jgħaddi mill-eżami u jikseb dan l-impjieg ta' aġent ta' kuntratt, iżda huwa ma jistax jieħu sehem fil-kompetizzjonijiet interni fil-Kummissjoni. It-tieni ċittadin tal-Unjoni Ewropea, is-sur temporary, is-sur temporanju, huwa japplika għal post bħala aġent temporanju huwa jagħti s-CV tiegħu tkun valida nitkellmu ftit miegħu huwa wkoll jikseb dan l-impjieg. Is-sur temporanju għandu id-dritt illi jieħu fil-kompetizzjonijiet interni fih dan il-Kummissjoni. Ir-raġuni għaliex din il-ħaġa importanti hija illi fil-kompetizzjoni interni ir-rata ta' suċċess anka dan mettiħ il-Kummissjoni hija ta' 25%. Ġifieri hemm ċans fuq erba' illi tikseb impjieg għal ħajtek. Fil-kompetizzjonijiet esterni bħalla Pest, ir-rata ta' suċċess hija waħda fil-mija. Aħna qegħdin nitolbu illi il-contract agents għandhom ikollhom l-istess drittijiet bħal dawk temporani. Aħna nħossu li m'hemmx ġustifikazzjoni fil-liġi u fl-etika biex ikun hemm din diskriminazzjoni. Nixtieq nfakkarkom fil-każ tad-daħ ta' Beren von Kumberg Berg fil-Ġermanja fejn aħna skoprejna illi il-teżi tal-PhD tiegħu tad-dottorat tiegħu ġiet ikkupjata, kienet ikkupjata, u l-ek mhux idea tajba illi nipjagaw in-nies għabbazi ta' xi karti li konna disponibbli aħna ta' bilħaq naħsbu illi dan qed jikser id-drittijiet tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għall-aġenti tal-kontrat m'hemmx derogi kontrihom u dan ukoll qed jikser id-direttiva 1999/70 illi ġiet maħruġa biex tipproteġi lil persuni fuq kontratti fissi kontra xi diskriminazzjoni. Aħna nixtiequ ngħidu wkoll illi dak li aħna qed nitolbu sejjer iwassal għal tfaddil minimu imma tangibli għaliex għaliex aktar ma persuni ikollhom aċċess għal kompetizzjonijiet interni aktar ma jser ikun għoli il-livell tal-kandidat ta' suċċess. U għalek jekk niftu dan l-contract agents ser it-tejjeb il-kwalifiki tal-personal tagħna jista' jkun minnu b'wieħed fil-mija imma aħjar mix-xejn. Niftakru qegħdin nitkellmu dwar persuni hawnhekk illi diġà taw id-dokumenti tagħhom, diġà batu d-dokumenti tagħhom, persuni li diġa' għaddew minn eżami u diġà ħadmu mal-Kommissjoni għal bosta snin. U għalhekk naħseb illi dan huwa suġġeriment tassew prattiku li qed nagħmlulkom. Jekk aktar tard xi ħadd ikollu xi kummenti jew xi mistoqsijiet wara li tispiċċa din is-sessjoni, jiena nista' nwieġeb bl-Ingliż, nista' nwieġeb bil-Franċiż u nista' nwieġeb bil-Ġermaniż. Grazzi tal-attenzjoni. U jekk joġobkom ejnuna natu l contract agents id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, issa rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazzi, Signora President eżis firmatari tal-petizzjoni jiena Roberto Carlini u jina il-kap ta' taqsima ta' reklutat fid-Direzzjoni Ġenerali ta' Rizorsi Umani fiħdan il-Komissjoni Ewropea. Il-Senjora Relisinbart, il-Senjora hija il-koordinatriċi. U għalek jina nishtiq nitkellem biex inwieġeb għal dak il-liġi prezentat fil-petizjoni ta' Sur Ashbrook u il-petizjonanti l-oħra. Il-Komissjoni diġa batet lil dan il-Kumitat risposta bil-miktub l-2009 fejn qed nażiminaw fid-dettall tlet aspetti tal-petizzjoni. Mod partikolari, l-ewwel aspett huwa dwar l-esklużjoni taċ-ċittadini tal-kollegi tal-pajjiżi Euro 15 mill-aċċess għal dawn il-konkorsi. il konkorsi Dan huwa previst mir-regoli tal-Istatutu tal-Kunsill dwar ir-reklutaġġ għal pajjiżi Euro 10. Dan iwieġeb għal an politiku illi huwa dak illi nippermettu li l-artiklu 27 tal-Istatut jitwetta iġifieri distribuzzjoni ġeografika tal-personal li għandha ssir mill-aktar fis possibbli biex inwieġbu għall-lan politiku tal-tkabbir. It-tieni element illi itkellem dwar l-lum is-sur Ashbrook huwa dwar il-fatt illi dawn il-kompetizzjonijiet interni jinfetħu għall-aġenti huma miftuħa għall-aġenti temporani u mhux għal dawk kontratwali. Din hija dispożizzjoni li hija prevista mill-artiklu 29 tal-istatut fejn l-awtorità m'għandix marġni ta' manuvra. Din twieġeb ukoll għal fatt illi fil-waqt illi jinataw xi karigi dwar it-kabbir dawn ikunu jinsabu taħt l-organigramma u din tintela mill-funzjonarji jew mit-temporary agents il-contract agents mill-punt di vista tal-istruttura tal-personal ma jinsabux fl-organigramma. U għalhekk, kif jitniedu dawn il kompetizzjonijiet L-ideja hija li kunem karigi, kunem persuni illi diġa ikunu qed jaħdmu fil-post, fil-komissjoni, biex bekk ikunu jistgħu jiġu trasferiti f'dawn il-postijiet il-ġodda. It-tielet element li huwa dak tas simpliċità ta' dawn il-kompetizzjonijiet, il-komissjoni hija konxa dwar il-kompetizzjonijiet Euro 10 li ġew imnieda, imnedija fl-2009 mbagħad ġew mnedija ħames kompetizzjonijiet oħra għall euro 2 għal Bulgarija u Rumanija bl-istess teknika. Konna nafu illi kena natu risposta xirqa għal riskju ta' wis sempliċità f'dawn il-kompetizzjonijiet, il-kompetizzjonijiet ikunu sempliċi wis biex nwiġbu għal din il-problema deċidejna illi nedu għan bl-akbar serjeta u bla poċ tal-Uffiċċju Ewropew tal-lazla tal-kandidati iġifri EPSO illi garantixxi l-istess livell ta' kwalità kemm għal kompetizzjonijiet interni kif ukoll għal kompetizzjonijiet esterni. Iċ-ċifri li semma il-kollega Ashbrook dwar il-livell ta' suċċess huma xifti akbar mill- xiftit aktar mir-realtà, imma ma pjuttost preċiżi. Il-livell ta' suċċess fl-aħħar tal-proċess għall euro 10 kien ta' 23% u għall euro 2 kien tal-20%. Jiġifieri ninsabu l-bot milli permettu li dawn l-aġenti kontratwali ma jaddux. Mbagħad dwar l-użu ta' dawn il-persuni illi jgħaddu dwar dawn il-listi, mhux il-kandidati kollha ġew mażula. U għalhekk bħalissa għandna perċentwal ta' reklutat skont il-karigi li huma disponibbli li huma dawk ta' 12%. Għalhekk jekk irridu naraw x'inhuma l-anijiet ta' tkabbir, ġifiri 435 karigi illi ġew attribwiti għall euro 10 u l-euro 2 sissa kien hemm riżultat ta' 12% bħala total. U għalhekk huwa pjuttost limitat. Il-kollegi l-oħra ġew impjegati permezz ta' kompetizzjonijiet ġenerali tal-10 pajjiżi u żewġ pajjiżi u l kompetizzjonijiet ġenerali li l-EPSO ilu jiżviluppa mis-sena l-oħra fuq bażi annwali illi jippermettu biex kulħadd jieħu sem u anke il-contract agents. U jkollhom opportunità illi jgħaddu minn dawn il-kompetizzjonijiet. Jena nisab hawnhekk biex nwieġa paċi xi mistoqsijiet li jista' jkollkom nixtieq nirringrazzja l-President il-kollegi u l-petizzjonant, il-kollegi, il-kollega jar Die Frage, ob ja Vertragsbedienstete und äh, Bedienstete auf Zeit und Beamte hier unterschiedlich behandelt werden, ob da eine Diskriminierung vorliegt, äh, ist ja im Prinzip eine Rechte. Nitkellem dwar id-diskriminazzjoni li jista' jkun hemm bejn dawn it-tnejn, din hija kwistjoni legali. Qegħdin referu għar regolamenti tal-istaff u l-petizzjonant qed jgħid jekk ir-regoli u x'qed japplikaw bil-leġiżlazzjoni li jenfisser bħalissa. U għalhekk nissuġġerixxi li nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nirreferu għal kumitat tal-Affarijiet Legali, il-Kumitat Ġuri biex aħna niksbu aktar tarif. U għalhekk se nirreferu għal kumitat tal-Affarijiet Legali ser nittolbuhom biex jatuna parir, opinjoni. Biex ikonna ftit tal-linji gwida minn dan il-Kumitat tal-Parlament. Tajjeb u jisma jidirx li hawn aktar persuni illi jixtiequ jitkellmu jiena naqbel mal-proposta tal u għalek ser inżommu l-petizzjoni miftuħa. Ser nitolbu opinjoni lill kumitat legali dwar dan il-punt illi qajjem il petizjonant nixtieq nirringrazzjakom il-koll spiċċajna l-agenda tagħna nixtieq nirringrazzja għal li lill interpreti tal-li baqgħu ftit magħna aktar mis-soltu u narawkom fis-sessjoni li jmiss. Grazzi.